Yeah. she's there, over there. Please, we should uh, start. Jekk joġobkom, nibdew xolna, kif tafu għanna agenda mimlija, għanna u koll il-mistibna tagħna l-lum u għallura. Nibdew. Punt numru 8. Liġi Komuni Ewropea dwar il-beħ. Rapporter hija Sinjura Marianne Tyson u naddila il-kelma. Dank u voorzitter. Uh, voorzitter, ik wil in de eerste plaats de President, qabel xejn jiena xtaqt nirringrazzjar il-kollegi illi ppreżentaw l-emendi tagħhom. Dinja hija illi toffri diffikultajiet għal dawk fil-qasam legali. Kien hemm sforz sabiex dan ir-rapport jitjieb elementi importanti ħafna u interessanti nittamaw li flimkien mal kumitat ġuri nsibu wkoll f'dejjim biex bekk ukoll ikollna rapport tajjeb. L-emendi li mhux se naċċettaw. Jiena kontra proposta mill-ICR nixtieq intejjeb l-aspett transkonfinali. Hemm ukoll xi kwistjonijiet ta' suq intern għaliex il-konsumatur nixtiequ eh, nagħtuh aktar għażla għal prezzijiet. Imbagħad l-aspetti leġislattivi wkoll rridu nissimplifikawhom. Allura ma nistgħux aħna nixtu din il-possibilità. ċertament nistgħu ntejbu is-sitwazzjoni iżda aħna diġà qed nagħtu l kumitat Ġuri xi indikazzjoni ta' dak li jista' jseħħ. U naħseb id dan il-Kumitat Ġuri wkoll se jagħmel l-almu tiegħu biex itejjeb il-proposta. U allura jiena ma naċċettax l-emenda mill-ECR. ta' għandna emendi oħrajn dwar l-applikabilità ta' din il-liġi għal B2B, business to business. Min jajt illi il-B2B bejn negozju kbir jew negozju żgħir jitħol eh, jidħol taħt din il-liġi. U għaw min ma jaċċettax din il-possibilità, għaw jajt jgħid B2B, trid taplika anki meta ikun hemm żewġ negozji kbar li jkollhom din ir-relazzjoni jizom. Jina rajt il-motivazzjoni wara din l-emenda bir-reqqa President u allura nistgħu neħu B2B għaliex din il-proposta dak li oriġinali huwa li nittrattaw b'mod speċifiku l-SMEs u din il-proposta edin l-ewwel edin naħsbu f'dawk li huma żgħar fil-qasam tan-negozju. U allura għal din ir-raġuni Rikolli najti li l-SMEs m'għandhomx l-istess saħħa fis-suq bħal negozji l-kbar u allura jeħtieġu illi aħna nħarsuhom. Umbagħad insibu proposta sabiex n-wessaw l-ambitu għal kuntratti kollha tan-negozju tal revoli Gigold Nista' naqbel għaliex hemmhekk nistgħu ngħidu think small first, ejja nasbu fiż l-ewwel, iżda mhux esklusivament għal negozji żgħar Hemm imprizi illi għandhom possibilità li jużaw din il-liġi kontratwali fil-kontratti ma' negozji kbar iżda wkoll anki nesuhom fil-negozji żgħar. Iżda mbagħad dan il-mod dawn ikunu mġiela li japplikaw aktar din il-liġi. Se jkun ovvjament l-interpretazzjoni ta' dana kollu u allura din il-proposta tal-Nervli Gigold nista' nappoġġa. Mbagħad għandna xi emendi li għandhom x'jaqsmu ma' twessih tal klawzula ta' reviżjoni. Din hija klawżola pjuttost wiesa ta' valutazzjoni. U ehm, jiena nista' ukoll il li ressaqt l-emendi tiegħi sabiex il-punti jiġu osservati wkoll meta ssir il-valutazzjoni. U sabiex din il-lista wkoll tiġi estiza. Issa, kumenti mill-kollegi. Menċ problema bl 18 u 19. Dwar l-SMEs, ma rridux valutaw biss dawn l-SMEs żgħar. Small first dejjem dan il-każ, jiġri hemm l-aspett speċifiku naqbel. Mbagħad nivverifikaw jekk id-dritt tal-beħ jirregwardjaw xukol eh, aspetti ta' prezzijiet baxxi. U allura nista' naqbel. Mbagħad emenda numru 11. Gigold. Hawnhekk għandna talba illi fil-ġejjieni dana kollu japplika għal ftejjimiet aktar sofistikati, per eżempju, servizzi finanzjarji. Ma naqbilx hawnhekk dawn is-servizzi huma speċifiċi u jeħtieġ li jkollhom ukoll regolamentazzjoni speċifika. Il-Kumitat ukoll qiegħed eh, jikkonsidra strument ieħor għal kontratti ta' assigurazzjoni. U allura dina hija xi ħaġa li tittiġi meqjusa f'dan l-ambitu. Issa dwar l-insolvenza Ewropea, Tana iwassalna ħafna lilin mill-istrument attwali u allura ikkolli najti li ma nistgħux naċċettaw din l-emenda. Issa dwar il-klawzola ta' revizjoni ta' valutazzjoni li wessawhom dawn għal regoli il-kollega Giegold għamel emenda li nista naċċetta fuq dan il-punt. Issa, numru 20, dan u kol punt li nistaw norbtuħ ma' mendi oħra, jista' jkun hemm ukoll kompromess bil-fom u hemmhekk niftemu. U bat għandna pakkett kbir President li għandu x'jaqsam ma' l-assigurazzjonijiet assoċjati ma' dritt komuni u liġi komuni tal-beħ. Hemm speċifità tal-kontratti ta' beħ hawnhekk u allura jeħtieġ li jkollna reġim legali xiera iżda mhux dan il-mod. Meta aħna qegħdin nittrattaw dawn it-tip ta' servizzi, m'aħniex qegħdin nikkonsidraw servizzi finanzjari dan is-sens għaliex dana dana ifisser ukoll assigurazzjoni li għax din hija eskluża u allura hemm bżonn emenda orali fil-kam ta' applikazzjoni biex najdu l-kontratti ta' assigurazzjoni għawnek mumiex inklużi. Emenda u koll li qed tindika u minix ċerta kif se nispjega dan il-punt. Il-liġi komuni tal-beħ huwa strument fakultattiv u hawnhekk qegħdin ngħidu illi jridu nevitaw illi l-istati membri jagħmlu skambju tal-liġi tagħhom ma' dan id-dritt komuni għaliex hemm il-liġijiet eh, nazzjonali li jiġu emendati biex bekk huma jimxu skont dan liġi din il-liġi komuni. U allura nifhem din is-sitwazzjoni, però dan jfisser illi aħna nitlu fil-liġi nazzjonali, xi ħaġa li aħna fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux nagħmlu, allura din hija emenda li ma nistax naċċenta għaliex qed mur wislilin. Mbagħad fuq it-toolbox. Għandna emendi fuq dan ukoll toolbox li fil-fatt sabiex id-dritt tal-beħ ukoll jisir iktar faċli biex jiġi applikat. Na, nista' naqbel hawnhekk id-dritt il-liġi hawnhekk eh, jista' jkun aktar faċli u jista' jkollna wkoll diversi kontratti u l-parti dwar eh, liġi jew aspetti oħra din hija xi ħaġa li jiena kikun qis fil-preambolu. Imbagħad għandna emenda orali għaliex it-toolbox ukoll trid tinkludi linji gwida ta' interpretazzjoni, ta' orientament biex bekk meta nibdew din l-emenda nkunu nafu xiridu nevitaw biex bekk ma jkunx problemi ta' interpretazzjoni. Mela, dawn huma l-punti tiegħi, mbagħad għandna l-annessi wkoll ir-reġime ta' ħelsin ta' libertà biex wieħed jkun jista' jasal għal konklużjonijiet għal ftejmit. Hawnhekk qegħdin ngħidu li nevitaw il-cherry picking l-aspett ta' għażla żejda. U hawnhekk għandna il- l-emenda tal-Nervali Sanchez Presedo għalix għawnek nafu illi skont artiklu 8 din il-ħaġa hija projbita fejn titwal cherry picking. Issa dwar il-B2C bejn eh, raġunijiet bejn il-negozji u konsumaturi. Hawnhekk nistgħu nażlu l-liġi tal-kontratti b'mod globali. Ma nistgħux nażlu hawnhekk u l-libertà ta' ftehim huwa B2B fil B2B huwa inkluż u hemm din il-libertà totali u din hija garantita. U għalhekk eh, din l-emenda Sanchez Presedo ma nistax nappoġġija. Forsi dina tista' titħol post ieħor. Imbagħad għandna tħassib dwar il-problemi ta' interpretazzjoni għal sitwazzjonijiet mhux li jkunu dixxiplinati. U għalek l-interpretazzjoni, Sur Sanchez Presedo, jishti issa iħaljom skont il-liġi nazjonali, mux skont kifet najdu għawnek fil-proposta, biex l-interpretazzjoni seħ għabbazi tal-prinċipi li huma il-bażi tal-proposta. Għawnek ikonna l interpretazzjoni massima Ewropea, noħolqu strument Ewropew, liġi Ewropea, liġi interpretat mod uniformi anzi bl-iktar mod uniformi possibbli ma nistawx najdu li l-liġiet nazzjonali japplikaw hawnhekk għaliex inkella l-istrument jiġi interpretat b-27 mod differenti u għalhekk inkunu qegħdin id-bedu misu intern. Xtaqt però nagħmel proposta hawnhekk. U ngħidu hemmhekk fejn hemm dubju fis-sigurezza ġuridika l-istati membri jridu jinterpretaw il-liġi kemm jista' jkun as far as possible l-Ingliż skont il-prinċipji ta' din is-sistema li eh, naħseb li xi kultant ikun hemm xi eh, xi nuqqasijiet u allura ikun hemm mbagħad il-liġi nazzjonali. Eh, nifhem it-ħassib hawnhekk. Kif ħan interpretaw, però jiena ngħid li ninterpretaw sakemm nistaw fuq livell Ewropew u bekk niggarantixxu suq intern u dan huwa lan wara kollox tas-sistema tagħna tal-proposta tagħna. Ġifieri hawnhekk ikun hawn emenda bil-fom. U tkellimt fuq dan ma' diversi reporters u suppost għanna nilqu f'dejjem. Meta nivvutaw, nittama li konna u koll lista sempliċi biex bekka l-grupp kollu, eh, il-gruppi kollha jkun eh, faċli biex jisegwu. Ovvjament neħtieġu ċertu ċarezza hawnhekk. Issa, tliet punti informazzjoni qabel il-kontratt, prekontratwali, 23, 24, 25. Ben ik genegen, maar ik kan ze niet allemaal aanvaarden en dat heeft te maken met... Iva, nista naċċetta l-idea dwar elementi, iżda ma nistax minħabba aspetti ġuridiċi. 24-25 fejn jidħol liġi tal-beħ naraw li l-kontratti huma identiċi jiġifieri. Dan hija informazzjoni identika bħalma għandna fid eh, fi direttiva l-ħarsin tal-konsumaturi u dan għandu x'jaqsam ma' ħarsin totali fid-direttiva li eh, komitat imko qed jiddiskutu kif jafu l-kollegi, hemmhekk għandna wkoll negozjati diffiċli mhux biss. Hawnhekk jistgħu wkoll fih dan il-Kunsill u allura noqogħdu attenti hawnhekk. Hawnhekk għandna dak li qegħdin għandna dak li qegħdin ngħidu fil-direttiva tal-ħarsin tal-konsumaturi. Umbat, 25 Għonek qegħdin najdu li għanna bidlu ħaġa dwar artiklu numru 5 dwar il-konsumaturi. Dan u artiklu illi għed u koll jifoka fuq armonizzazzjoni minima. Għonek nistaw namlu intervent u forsi bimenda bil-form nkunu nistgħu nsibu formulazzjoni li tqis eh, din il-kwistjoni. Din kienet emenda ta' Sven Gigol dik sejra żbal. Biex nikkonkludi, President, emendi dwar il-konsekwenzi ta' kontratti mhux regolari. Jekk f'kuntratt hemm klawżoli li ma jistgħux jiġu applikati, il-kontrat jibqa' vinkolanti. Bekk qegħdin norbtu wisq il-partit interessati b'dan il-mod. Ma nistawx aħna nimponu din ir-regola assoluta jekk hemm problema parti waħda trid tosserva u l-oħra le. Ma nafx, hija proposta pjuttost radikali kolli ngħid forsi wisq. U allura hawnhekk eh, nixtieq ngħid illi imħallef ikollu jiddeċidi hawnhekk, u allura ngħid li l-kuntratt eh, jinsam mingħajr ma wieħed jista' jaħseb mod raġonevoli li jkun hemm mux mhux korretti Għana ovvjament għamlu konsulta mal-reporters u naraw nistaw xnilħu kompromess li mbagħad nistaw nippreżentaw bħala kompromess bil-fom. Ukoll se nofru kol. opinjoni l kumitat ġuri u din se tkun proposta tajba. Kolli ngħid għaliex grazzi għall-emendi Tana irridu noqtu attenti però illi ma nitlux wis f'aspetti legali għaliex il-kollegi semaw minni fl-aħħar mill-aħħar u mod ġenerali nistaw ngħidu li iva minna xogħol tajjeb. Se jkollna emendi bil-fond President fuq livell bilaterali li nagħmlu negozzjoj tagħna, negozjati tagħna, il-gruppi se jkunu jafu se jkunu proposti u kif jivvotaw u naħseb il votazzjoni ssir mingħajr problemi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għax-shadows. Professor Presedo. Iva, fidejk jek joġbok. Grazzi ħafna, President, u grazzi u koll l-rapporter tal-prezentazzjoni li kif kifamlet inna fuq dik l-emendi, fuq dak l-emendi, jina provajt il ressa l-emendi tijaj mill-letta responsabilta tal-affari tal-komitat tal-ikon, miex kwistjoni ta' spejjes għawnek ta' diversita' għalix Fil-verità dak li l-iktar li ħassibna li n-nawma l-ispejjeż ta' tranzazzjoni, diversità fija nfissa ma mhix spiża tista' tkun valur. Fil-qasam tal-konsum naħseb li rridu aħna jkollna ċertu livell ħalli Inti, imbagħad ovvjament tista' tagħmel iżjed protezzjoni minn dak il-limitu minimu ma jrid ikun hemm għall-inqas prinċipju ta' limitu minimu diversità hija valur iva, imma fl-opinjoni tiegħi li rridu huwa li nippruvaw illi noħolqu valuri ta' żewġ ehm, tipi. Per eżempju, rridu naqsu l-ispejjeż ta' tranzazzjoni fis-sens li tranzazzjoni internazzjonali jistgħu ehm, jiddependu minn istrumenti li jkun affidabbli, ġifieri li jkun volontarju sewwa fakultattiv, maħniex qegħdin ngħidu li ħajkollna xi ħaġa um, uniformi li b'xi mod ħatoħnoq id-diversità jew ħatnaqqas l-għażla lill konsumatur imma xi ħaġa li tkun fakultattiva imma li tkun qiegħda hemm. U jkun għad dispożizzjoni għalhekk tal-maġġoranza tal-operaturi biex ikun utli nix għalfejn illimitaw ħal xi tip ta' operatur biss id-destinatarji ħajkunu l-konsumaturi jew l semmis u ma l-SMEs li għandhom li zjed spejjeż ta' tranzazzjonijiet jekk kull waħda mit tranzazzjonijiet tagħhom ħajkollha bżonn mudell ta' kuntratt il-kumpaniji l-kbar. Mhux ħatamilhom daqshekk differenza u mista fetwom l operattiv tagħhom għalhekk hemm bżonn li jkunu fakultattiv. Imbagħad irid ikun hemm ukoll mela reġim fakultattiv Kif għandi fl-emenda tiegħi, meta tkellem dwar il-lat komplementari, nipprova nejdu uh, dak li fil-fatt biex ninsaħħa dak li il ir-rapporteri kien qed titkellem dwar kontrat standard f'parti tal-premessi. U jiena nixtieq li dan fil-fatt nagħmluh ukoll fl-artiklu nnifsu ġifieri nsaħħa dak li qed tipproponi r-rapporter konna dawn form l-standard li jistaw jintużaw. Mbagħad il-revizjoni naħseb li tkun bbażata u evalwata fuq il-livell ta' ċitazzjoni fl-istess waqt meta jkun hemm revizjoni tal-ispejs ta' transazzjoni aħna li jdu nagħmlu fl-aħħar l li u valur u nħarsu lil utenti vulnerabbli. Umna huwa lilhom li rridu nħeġġhom ikun jafdaw iktar is-sistemi permezz ta' miżuri u strumenti ta' dan it-tip. Jiena naħseb li rridu nżommu l-idea li jkunu il-partijiet li jiddaċidu l-użu ta' dan il kontrat u jidun nkunu mill-banda l-oħra pragmatiċi u koll ġifiri irrid ikun hemm kontratt standard ma fl-istess waqt ngħidu li dana ma jillimitax lill-utenti milli jagħmlu dak li huwa l-aktar eh, li jaqbel iċ-ċirkustanzi tagħhom. Hemm problema ta' vojt, jiena ma naħsibx li hija ħaġa ħażina li dawn in-nuqqasijiet nittrattawhom permezz ta' dak li qed jiġi proposti ma dan mhux biżejjed naħseb li hemm bżonn li jiġu applikati regoli nazzjonali b'ċertu konformità wkoll skont il prinċipi ta' dawn ir-regoli. Fil-kas li din ir-regola hawnhekk ma, ma tkoprix xi ħaġa jkun hemm nuqqas vojt, dak il-każ tapplika iva r-regola nazzjonali jekk tkun jekk ikun hemm. L-ispirtu li wrid ir-rapporter naħseb illi eh, ħajjajna biex nilħu kompromess nistaw niproponu xi għaffajtu u naħseb xina nilħu ftehim anki għal-votazzjoni. Grazzi. Uh, Mr. Grazzi. Honorable Clintz. Grazzi. Fil-qosor, jiena ma ressaqċa mendi għaliex naqbel ma' Signora Tyson. Iżda xtaqt ressaq xi punti nafu żewġ kwistjonijiet l-SMEs ma jużawx eh, suq intern. Mod sħiħ għaliex jew ma jistawx jimpjegaw il-liġi nazzjonali ma' klienti barranin jew inkella ma jridux jitlu f'kuntratti taħt liġi barranija għaliex din il-liġi ma jafu biex bizzejiet. Il-kol kemm aħna nafu. li Mus se jkun hemm liġi waħda li tew post is-27 liġi differenti u allura l-idea ta' arranġament addizzjonali hija waħda tajba. Din hija opinjoni għal Kumitat ta' Affarijiet Legali allura ma naħsibx li hija xi ħaġa xira kif jgħid is-sur Kamal illi ninsew kollox. Għadna ma nafux jekk l-SMEs ikunux jistaw jittu vantaġġ bis-sieħ ta' dana kollu, iżda naħseb ta' min jipprova, iż-żmien imbagħad itina parir. Iżda wara ċertu ammont ta' żmien, sentejn, erba' snin, irridu mbagħad naraw fejn kollox ħadem u fejn ma ħademx. Dak li m'għandniex nagħmlu huwa illi namlu illi il-liġi ta' 27 issir aktar komplessa b'settiħor ta' liġijiet illi minn flok tagħmel affarijiet aktar faċli tagħmel affarijiet aktar burokratiċi. Iżda jekk dan kollu jaħdem. Allura nistgħu nibqgħu eh, nħallu miftuħa l-idea illi dina l-ħaġa nistenduha għal B2B. Eh, Suġġerment tas Sur Gigold li nwessaw l-ambitu. Ma nafx, kifet, iżmini tina parir. Ma naħsibx illi għanna bat nitfaw wispis fuq is-sitwazzjoni. Jiena tkellimt mal-kollegi fil-komitat ġuri u ma tantx huma entużjasti għall-idea. Emin jajtiva dan huwa pass eh, fid-direzzjoni tajba, iżda ħafna nisu ma kawti u għallura irridu naraw dana kollu kif se jaħdem fir-realtà. Is-Sir Gigold Grazzi, President. Jina tandi xi diffikultà li nifhem li ma grupp irid jitkellem l-ewwel. allora jien sur kamal aħna ħbieb u b'xi mod nirranġaw bejnietna. Um, Naħseb li fit-teorija eh, dina ma taħdinx forsi fil-plenarja situazzjoni hekk. Grazzi l-rapporter għax-xogħol tagħha, grazzi wkoll għal feedback pozittiv għal xogħol mill-emendi tagħna. Aħna nappoġġaw b'mod wiesa l-proposta mill-Kummissjoni fema tagħna dana jgħin il-negozji żgħar kif ukoll iżjed il-fiduċja fil-kostumaturi u anki fisu intern. nappoġġaw ukoll b'mod wiesa eh, l-approċċ tar-rapporter b'mod partikolari niċċaraw l-esklużjoni ta' servizzi finanzjarji mbagħad biex nitolbu l-Kommissjoni biex tagħti taħriġ il-negozji u anki l-avukati fuq il-qafas u anki illi nwessaw dana kollu fejn jitlu il-ftejmit kontrattwali mhumiex koperti mis CSL. Iżda li wkoll fejn ikonna wkoll l-impatt tal-oqsa nazzjonali. Imbagħad kellna wkoll emendi li ressaqna u se nikkonċentra biss fuq l-artikli 6.2 fil-fema tagħna dan huwa konsistenti ma l-esklusjoni ta' servizzi finanzjari mill-ambitu li eh, assigurazzjoni li kollu l-offerta ta' prodotti jew servizzi ma s jiġi kopert minn kontratti CSL. Seba paragrafu wieħed il-proibizzjoni proposta tal-użu ta' CSL għal kontratti bejn eh, kummerċanti mux SMS din xaġa arbitrarja fil-fema tagħna membru għandu l-għażla hawnhekk fil-artiklu 13 dana ma japplikax għal kummerċ transkonfinali minħabba eh, kwistjoni ta' ċarezza u allura dan huwa reġim li jeħtieġ li l-partijiet eh, jażlu xorta waħda li jipparteċipaw allura aħna proponu li neħu l-proibizzjoni kummerċ finali fost negozji kbar u kol jista' kollu benefiċi mis CSL 15 issa, artiklu 15, brabta ma dak li semmejna qabel, aħna nixtiequ nżidu revizjoni sabiex eh, naraw il-beħ u kontratti bejn il-kummerċanti mhux SMEs għal reviżjoni ġenerali u mbagħad proponajna xi bidliet fl-annes l-ewwel net fejn il-kommerċant huwa ħieles illi jbiddel il-prezz periodiku ta' kontrat miftuħ konsumaturi jiġu eh, marfa minn dana kollu bħala parti mill-informazzjoni komprensiv dwar prezzijiet u mbagħad il-kontratti fejn l-ammont eh, jiġi kalkulata bbażi ta' rati ta' kambju jridu jispeċifikaw kif ir-rati ta' kambju jiġu determinati u mbagħad jekk il kontrat jiġi firmat fil-post tal- Eh, kommerċant, artiklu 20 dan u anki kol jinkludi artiklu 25, mux ċar għalfej konsumatur mandux ikollu dritt għal informazzjoni tal-prezzijiet taħt artiklu 14. U għallura, li minn dan kollu jina nishti insemmi illi fil-kamra għanna femmit differenti fuq dan id-dossier u dinja xaġa stramba għaliex fil-komitat IMCO għanna maġġoranza differenti għawnek, għanna fema oħra. Ġuri, il-Kumitat Ġuri bħal dejjem l-avukati għandhom l-opinjoni tagħhom u allura Għonek għanna opinjoni differenti, anki eh, mill-istess fond politiku, xi kultant anki mill-istess pajjiż dwar li ma kumitat ta' sfond għanna. Normalment, jekk persuni b'sfondi differenti jiġu għall-istess konklużjoni, dawk l-istess font jiġu għal konklużjonijiet differenti, mm, hemmhekk naraw forsi hemm xi problema hawnhekk fid deċizjoni tagħna, u allura ta' min ikollu diskussjoni fil-gruppi differenti bejn ir-rappreżentanti differenti tal-kumitati u persuni li normalment jina nafdom għandhom il-fema ta' kamal illi dana kollu mux xie brillanti Aħna pala uh, kumitat ikon simpatetiċi għall-idea iżda naħseb li għanan nqattaw aktar ħin għal diskussjoni interna u nitċaraw l-argumenti. U din jider li hija problema kollim kien, ma nafx il-grupp tijak forsi konsistenti iżda l-oħrajn kollha mhumiex u allura jider li li tamin eh, jiddiskuti l-kwistjoni. Hemm differenzi interni kbar ħafna illi minn tal-inqas Eh, iġaluni naħseb fuq is-sitwazzjoni. Grazzi. Okay, and next it's... Uh... Il-President, issa Sajid Kamal, nikjoġbu. Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi ħafna, dejjem kontent għal Sven, il-kollega minn ħodor, għaqli ah, li tkellem għabli, specialment ikun tajjeb għax ikolli vantaġġ biex nidifend il pozizjoni tiegħi Smajt il-rapporter u xedew rapporters ikun stqarrija immorali li tajt li mhux ġurnata mal-maġġoranza tal-opinjoni tar rapporters u xedew rapporters, xorta ma tixtieq għafawn għaliex hemm kuraġus u jkompli jisosni l-pożizzjoni tiegħu. Naħseb l-importanti li mmur lura l-prinċipju li l-leġizlazzjoni titressaq biss jekk ikun hemm lok leġizlattiv ġust li teżisti iżda nirrit nara evidenza għal dan. Naħseb li żven ta' evalwazzjoni u stampa ġenerali tajba ta' debattitu f'din il-Kamra fejn dan il-gruppi madwar il-Parlament Ewropew u anki fost il-Kumitati differenti. L-iktar li laqtitni fuq din il-kwistjoni partikolari huwa li meta nitkellmu u nindirizzaw direttiva jew regolament, ħafna drabi tkun tista' tbassar fejn ħajkun hemm fejn ħaxxeqleb il-pożizzjoni minn huwa favur is-suq, minn le, eċetera. Iżda fuq din il-kwistjoni partikolari hemm konsens meta rikoraw lejja ħafna nies li gruppi, entitajiet legali, entitajiet politiċi, gvernijiet nazzjonali qegħdin eh, jgħidu li din il-proposta mhix neċessarja u qed tikkonfondi kemm in-negozju kif ukoll il-konsumaturi. L-assistenti bosta drabi jgħidu li hemm ħafna jgħidu li din il-ħagġa tajba għandhom zonna, ma tantx hemm allura Wolf Klunz ma rridx M'hemmx daqshekk entużjażma li ejja ngħidu hekk. Kif qal sur Wolf Klunz. Iżda naħseb naqblu l-koll li hemm ħafna gruppi tal-SMEs u gruppi kollha nħobbu dawn l-organizzazzjonijiet żar ta' daqs medju anke jekk ikollhom negozji għarri xi kultant, iżda iktar ikollna pożizzjoni pożittiva favur l-SMEs, mhux qed iktar fid-dettall għax nidħol f'sali pit-toroq jew xi triq li ma tinfittx imma mhux bħal kollegi tal-UKIP li jek narawom xi darba jitfaċċaw li jgħidu aħna ma naqblu ma xejn rridu nkisru għal kollox l-istituzzjoni Jiena nixtieq nagħti viżjoni pragmatika ta' dan. Il-kollegi resqu emendi biex jippruvaw itejbu il-proposta u naħseb li madwar il-grupp kien hemm sforz kbir biex dan iseħħ. U anke f'dan il-kumitat li forsi nkun f'minoranza qed nissograw li vera jkolli nħares bi serjetà għal dawn il-proposti biex nipprova nagħmel l-aħjar minn proposta ħażina. Naħseb il-membri kollha mhix rapporters mill-gruppi kollha għamlu proposti li għamlu sens bħala it-tieni l-aqwa għażla. Iżda imko telab li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt u proposta minn tal-Parlament li titkellem dwar in-nuqqasijiet fil-proposti tal-Kummissjoni. Naħseb hawnhekk il-punt jien mhux qed ngħid li nmorru kontrija bizbrix, ma jiena nishtiq li mmorru kontrija mhux għax mar rida tepal kollox, iżda għax nittama il-proposta tal-Komissjoni toħroġ mod tajjeb favur il-konsumaturi, favur l-industrija, favur l-assoċjazzjonijiet legali mill-gvernijiet nazzjonali biex tassew jista' jibnu tip ta' konsens dwar x'tip ta' liġi komuni Ewropea dwar il-beħ hija meħtieġa. Għandna aġenda qudiemna punti di vista differenti iżda rridu nibdew mill-ġdid għanna nitolbu l-Kommissjoni tibda mill ġdid u għanna jkonna evalwazzjoni tal-impatt. Jekk iridu għaqda, laqda miex fil-kritika li ġejja mill-gruppi tal-konsumaturi u din u dawn l-organizzazzjoni tan-negozji imma fl-appoġġ li tassow jistgħu xi darba jiksbu. Grazzi ħafna. Il-President, grazzi ħafna, naħseb dak kollha minn ħata shadows naf li rappresentant tal-Kummissjoni jixtieq intervjeni iżda diġà xar minuti tard. U diġà kellna diffikultajiet b'dan dal-għodu u għalhekk naħseb li nimxu l-qoddim. Diri opinjoni wara kollox. Lura għal Marjem, nitlobok nizom fil-qosor kemm jista' jkun għaliex marriċ li naqgħu lura bħala aġenda x'għandna smih x'namlu. Grazzi ħafna nżom fil-qosor għaliex nafu l-xulxin u nafu kif qed l affarijiet anke man-naħa ta' Kemal il-Kumitat Legali din il-ġimgħa aċċettaw talba ta' evalwazzjoni tal-impatt tal-Parlament Ewropew biex bekk nkun nistgħu neżaminaw l-valwazzjonijiet tal-proposti tal-Kummissjoni. Hemm dubi u ċar u jidher mill-emendi li tresqu iżda l-Kumitat Ekonomiku u Monetarju Ewropew l-Ekon Aħna ma nistawx naqbdu nxejnu il-kontenut tal-liġi. Rridu naraw x'inhu l-merti ekonomiċi, hemm vantaġġi għas-suq intern għall-konsumatur u għal kulħadd. Iva dan huwa minnu imma dan jimxi għabbażi li jkun hemm sistema legali li tagħmel sens li tkun koerenti. Hemm nuqqasijiet u għalhekk il-kumitat legali irrid jaħdem ħafna, din mhix kompetenza tagħna, titkun eh, avukat u ġuristi ġurista speċjalizzat f'dan il-qasam u għalhekk nitolbu dan ix-xogħol minn naħa tal-kumitat legali. Imbagħad il-kumitat legali bil-evalwazzjoni tal-impatt u bl-istudju riċerka tagħhom ikunu jistgħu jaraw x'direzzjoni se nieħdu. Imbagħad fil-gruppi tagħna nagħmlu għażla naraw x'ser nagħmlu meta nkunu fil-Kamra tal-Plenarja. Dan huwa l-pjan ta' xogħol tagħna, nirringrazzja lill kollegi kollha, grazzi lilek ukoll President. Thank you very much. Um, the plan is that all... Grazzi ħafna, il-pjan huwa li nivvotaw it-8 Ottubru, ma nafux meta l-vot tal-Kumitat Libe ser iseħ, iżda minħabba l-aġenda mimlija daqs bajda aħjar naġu l-affarijiet fejn nistaw. Grazzi l-kulħadd, grazzi tal-eżamitu fuq qosor. Issa naddu għal punt numru 9 fuq l-aġenda tagħna li huwa il-tpaċija ta' titoli fl-Unjoni Ewropea u depozitorji ċentrali ta' titoli CSDs u l-emenda ta' direttiva. Il-rapporterja Kay Swinburne nitloba tippreżenta prezenta la ta' rapport taħħa. Thank you, Madam Chairman. Grazzi, Signora President. F'dawn l-axħar ftit snin dan il-Komitat u barra minnek provajna nindirizzaw l-aspetti kollha tal-proċess ta' kummerċ fis-swieq. Indirizzajna mifid l-aspett ta' kummerċ u anki grazzi għax xogħol tal-kollega u grazzi xogħol tal-kumitat qed nistendu x-xogħol biex nkopru l-assi kollha mhux biss l-ekwitajiet qed naraw il-kodiċi ta' mġiba l-abbuż fis-suq u ndirizzajna wkoll l-iklerjar ċentrali u d-depożitorji ċentrali. Warek qed fadal aspett wieħed nieqes li fadal namlu. Jiġifieri l-aħħar proċess tal-katina tal-kummerċ jiġifieri t-poċija tat-titoli. U hekk nipprovaw namlu b'dan ir-rapport. Dan huwa dokument tekniku ħafna, provajt nagħmel evalwazzjoni permezz tar-rapport palli kiku qed nħares mill-lenti tal-investitur Ewropew biex nwassal għal tnaqqis tal-ispejjeż u nżidu l-effiċjenzi madwar is-sistema kollha. Hemm żewġ fil-proposta CSDR Hemm ħafna gruppi li jmorru lura sezmi grupp li morru kontra xkil ta' Giovannini u anki il-problemi li hemm fl-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. U għalhekk aħna rridu li tranzazzjonijiet transkonfinali għaddu l-investitur. Issa, darba kien hemm kriżi finanzjarja għanna t-tieni għan li huwa importanti għalina l-koll kemm hawn ġew kif ukoll barra li jkollna infrastruttura ta' swieq finanzjari aktar stabbli kemm jista' jkun u naqsu r-riskju sistemiku fis-sistema finanzjarja kollha. Fir-rigward il-kummerċ Ewropew dan jirrappreżenta 920 triljun euro kull sena u ħafna sem ħafna parteċipanti qegħdin jieħdu sem madwar l-Unjoni Ewropea. U għalhekk bħala kwalinkwa definizzjoni li nista' naħseb dwaru ma importanti sistemikament għall-infrastruttura Ewropea kollha ta' suq. U għalhekk mill-proposti tal-Kummissjoni u Direzzjoni Ġenerali li huma qegħdin jibdow jieħdu fir-rapporti inizjali importanti li nimxu f'din id-direzzjoni. Fl-emendi li ressaqt provajt ndaħħal iktar eh, aspett fuq is-suq waħdini biex nifukaw fuq l-infrastruttura u l-miri li nippruvaw niksbu u sħat fuq flessibilità fejn huwa fattibbli li ndaħluhom fit-test tal-Kummissjoni. Walek fil rigward ċikli ta' tpaċija u disċiplina tpaċija ta' titoli, jena nemmen il-mira għall-inizjattiva ta' titoli ittieħed mill-Bank Ċentrali Ewropew li jitlob li kunem standardizzazzjoni ta' ċikli ta' tpaċija madwar l-Unjoni Ewropea biex bekk ix-xogħol ikun effettiv. Jider li jekk forsi xi swieq jistgħu jmorru iktar il bot minn 3 plus minn T plus 2 hemm xogħol biex nippruvaw naslu lej standard ċar u jider li standard T plus 2 jagħmel sens. Nemmel irridu nkunu iktar ambizzjużi u li T plus 2 irrid ikun lana ħari tagħna iżda nittamaw li meta jkollna evalwazzjoni dwar dan nistgħu mmorru lilin minn T plus 1 il-ridqodu attenti dwar l-iskambju ta' titoli u flus kontanti iżdem nuqqasta ċertezza u għalek dan joħloq xkiel sistema kollha. Jien n nappoġġa il-disciplina globali għat paċija ta' titoli u nappoġġa l-proposti biex ikun hemm paċija fil-ħin, noqgħod kemm xejn lura għaliex il-reġim li kien maħsub mill-Kummissjoni jitlob li jkun hemm reġim mandatorju. Jien nixtieq li jkun hemm iktar flessibilità għal ċertu prodotti speċjalment li huma inqas ta' flus kontanti fiha. U għalhekk fl-emendi tiegħi bħala rapporter jien qed nissuġġerixxi li mill-istatistika li għandna l-tpaċija dejjem ħafna drabi taħdem u jidher li 98% tal-kummerċ li jkun hemm tpaċija tat-titoli tiegħu ikun solvut Għalhekk nixtieq li jkun hemm inqas reġidità minn dak li ġi propost, speċjalment fir-rigward dan ir-reġim dan irid ikun eh, ta' xiri, irrid il-bajjen reġim, irrid ikun eh, jista jimplika fejn huwa meħtieġ b'mod flessibbli. Naħseb li reġim eh, huwa kumpless u ma tantx ta' jagħmel sens noqogħdu nikkalibraw kollox b'keffa waħda f'modelli u tipi differenti. Għalhekk irridu naraw x'inhija l-entità li qed fil flus u l-investitur ikun jista' jinstiga din il-proċedura bajin. Naħseb li rridu naslu għad kabbir ekonomiku u anki il-kollega tiegħi indirizza dan minn taħt eh, u rridu għodwet regoli tal-SMEs. Jekk aħna rridu nħedġu l-listi ta' dawn l-entitajiet u l-aċċess tagħhom għas-swieq rridu nqisu wkoll uħut minn kwistjonijiet tagħhom, speċjalment taħt il-MIFID ġala darbat nistabilixxu l-SMEs bħala xprun għad kabbir. Għal CSDR nixtieq narfu din il-kategorija nżidu flessibilta sabiex bekk f'dan l-qasam inqas likwidu fejn hemm inqas flus kontanti fejn hemm ta' opportunità ta' 50 jum, ta' 15 jum fejn hemm din possibilità ta' tpaċija ta' titoli ma mmorrux lura minn dan is-suq u nxeklu dawn il-parteċipanti milli jieħdu sem. Bħalissa hemm ħames jew sitt postijiet madwar l-Unjoni Ewropea li jaqgħu taħt din il-kategorija ta' tkabbir għall-SMEs importanti nitalmu mill-esperjenza tagħhom biex din il-kategorija tkun attrajenti kemm jista' jkun għall investituri ġodda, għall atturi ġodda u nħeġġu eh, disciplina ta' tpaċija fil-ħin jekk jista' jkun. Jekk jistgħu jagħmluha tit plastu tant l-aħjar jekk le irriduntuhom iktar lok fejn jistgħu jimirħu. Fuq eh, supervizjoni jiena tajt ħarsa lejn l-rabtiet ma' CSDs, il-Depozitorju Ċentrali tat Titoli, u naħseb li dawn jaħdmu bħalissa fuq bażi nazzjonali. U naħseb sistema formali ta' skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni probabbilment fil-proċess ta' revizjoni tal-pari tal-ezma ta' l-iktar sens Naħseb li l-importanti huwa li jkun hemm proċedura faċli biex il-mifid ikun jistgħu jiġu trasforuti, ma rridux li jkun hemm riskju fis-sistema u jien nixtieq li jkun hemm sistema ta' notifika sempliċi. Jien irrid li jkun hemm proċess ta' awtorizzazzjoni vigoruża fejn ikun hemm rabta tas CSD biex ma jkunx hemm trasferiment tas sogri bejn entitajiet differenti. L-investitura ħari għandu jkun lantana u tpaċija ħafna drabi ma titħares minn dawn investitura bħala l-parti ta' sogru ta' tranzazzjoni u għalhekk naħseb għattaw ħafna ħin ma' l-kwistjonijiet ta' protezzjoni ta' investituri u l gwidi taħt mifid iktar minn f'dan id-dokument. l sfosċar ta' l-MS Global and Financial mod partikolari u strumenti oħrajn edin eh, jalmuna li rridu nkunu nafu fejn huma lassi kif ħajkun hemm aċċess jekk ikun hemm insolvenza. U għalhekk hemm sezzjoni fuq segregazzjoni u konflitt tal-liġi u jiena nħoss li huwa importanti li l-investitur ikun jista' jħossu moħħu mistrieħ ikun jaf fejn huma lassi jkollu ċertezza legali madwar il-ġurisdizzjoni li qed jaħdmu fih biex bekk ikunu jistaw jħossuhom fiduċużi biex ikollhom id-drittijiet legali tagħhom sigurati u jkunu jistaw ikollhom aċċess għat-titoli malajr kemm jista' jkun. Barra minn hekk inkludejt oqsma fejn ma daħlux fid-dettall fihom il-Kummissjoni fir-rapport tagħhom u hemm ukoll l-internalizzazzjoni tal-tpaċija u kunċett ieħor. Rehypothecation Eh, importanti li dan dawn ħafna drabi feġġow meta tkellimt mal-investituri u nafu li huwa diffiċli li jkollna tarif fuq dawn iż-żewġ suġġetti. Ħafna drabi d-dejta ma tkunx inġabret matul iż-żmien, iżda jiena nemmen li hemm riskju potenzjali f'dawn iż-żewġ ċaqsma għal sistema ta' tpaċija biex timxil qoddim. U għalhekk jiena nsemmi fir-rapport li l-attivitajiet tal-internalizzazzjoni ta' tpaċija u l-ipotekazzjoni mill-ġdid rehypothecation imma importanti biex ndaħlu f'dan ir-regolament. Nħoss li importanti li niksbu evidenza ċara biex narfu l-affarijiet x'inhuma biex bekk fil-ġejjieni forsi nkun nistgħu nħarsu biex nimmodifikaw u nirrevedu l-proċessi biex niżguraw li qed nkopru kollox. U bekk ikonna eh, kollox moħna mistrieħ. Fuq il-proposta tal-Kommissjoni rridu għodu attenti biex bekk il-CSDs ikun jistaw jisaparaw f'żewġ entitajiet legali biex jiprovdu servizzi bankari jiena nħoss li forsi qed nirrifletti biex nappoġġa din. Unħoss li l-punt di vista tal-Parlament importanti għaliex eh, entitajiet waħdanin ħafna drabi jkunu iktar preferibbli milli delegazzjoni ta' opt-out għalhekk jina nħoss li mingħajr ebda salvagwardi adegwati jista' jkun hemm riski sistemiċi fir-rigward li eh, żewġ flimkien il-CSDs u s-sistema bankarja. Jiena naħseb li nistgħu nħolġu b'soluzzjoni aħjar li ma tinvolvix deroga. Kif nirreferi fil-rapport, il-BIS ħarġu bil-rapport tagħhom dan is-sajf fuq ir-riski tal likwidità u dan tqajjem ukoll b'numru ta' entitajiet fl-uffiċċju tiegħi u lilin f'dawn l-aħħar xhur. Issa għas-CSD nafu li jserraħ fuq numru ta' banek ta' investiment biex jiprovdu likwidità fuq bażi ta' kuljum. Xiġri meta jkun hemm e, sfaxxar jew nuqqas ta' likwidità. rridu li jkun hemm Eh, min jiprofdi din likwidità x'jiġri meta wieħed minn dawn il-fornituri ta' likwidità ma jiprofdix iktar likwidità għal raġunijiet kummerċjali. Jiena nħoss li dan huwa riskju sistemiku li rridu nindirizzaw. Ma nafx jekk il-Kummissjoni ġabu iż-żewġ fir rigward din żewġ entitajiet li jistgħu jsolvu din il-problema, iżda rrid ikun iktar faċli li jkun hemm bank apposta tpaċija f'każ ta' kriżi. Les nisma' min-naħa tal-Shadow Reporters u membri tal-kumitat oħrajn dwar suġġerimenti jista' jkollhom dwar kif nistgħu nħadmu l-affarijiet fil-suq waħdini. Naħseb li rridu b'seba' dwar ir-rwol tal- Eh, l-ICSDs għaliex huma importanti sistemikament globalment għall-istituzzjonijiet u l-investituri. It-paċija hija l-aħħar pass tul it-triq kollha li ħadna u għandha tipprovdi l-aċċess għal kulħadd bħal f'kwalinkwa fornitur ta' infrastruttura ta' su rridu soluzzjonijiet ta' su waħdini għas servizzi li jiprovdu li jżidu stabilta u li kun jistaw jifilħu aktar fil-sistema Ewropea. Rridu nħedġu l-kompetizzjoni, l-innovazzjoni u rridu koll li konna regolamentazzjoni li kampa u ikolla l-ambitu li tkun tista' tiġi tirrikorri għalija jekk ikun hemm il-bżonn. Grazzi. Um, Grazzi. Xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? għamlu li sinjal, apparti shadows għaliex inkella rrit noqgħod attent għal ħin għaliex il-ħin qed jafas. Antonin huwa shadow, l-ewwel nibdew bil-PPE, Dorfman. Grazzi, Signora President. Grazzi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-rapporteri Signora Swinburne, grazzi tal-kooperazzjoni f'dawn l-aħħar ġemat għal dokument partikolari li produċejt, hemm numru ta' kwistjonijiet semmietom ir-rapporter u jiena naqbel mod ġenerali mal-punti li qajmet. Dan huwa kumment li m'għandux jaqsam għal din il-leġiżlazzjoni, imma żewġ aspetti li huma importanti, suq waħdini u l-sigurtà u sikurezza. Nabżon it-tnejn li huma. Nafu li dan ifisser iktar kompetizzjoni Fiħdan suq għandek oqsma fejem ħafna monopoli, ħafna drabi jkollok arranġamenti nazzjonali, CSDs nazzjonali u dan ifisser xkien limitazzjonijiet. Nabżon suq wahdini f'dan il-qasam u għalhekk għandna l-proposta tal-Kommissjoni rridu iktar kompetizzjoni u naħseb li din għandna nil-qawa naħa tal-Kommissjoni. Jekk permettuli nixtieq nsemmi ftit punti Smajna l swimburn u dak kollu li kellha xi tajt u nixtieq nsemmi uħut mill-punti tagħha jew norbot magħhom. Rapporter semmiet iċ-ċikli għad paċija tat titoli naħseb li hija proposta tajba u naħseb li tagħmel sens għal sitwazzjonijiet partikolari, speċjalment meta titkellem dwar l-SMEs, l-imprizi żaru ta' daqs medju. Naħseb li rritu hemm xi eċċezzjonijiet u forsi perjodu ta' żmien itwal titqgħod attent meta tfassal biċċa liġi li ma tkunx ta' ma tkunx ehm, negattiva fuq l-SMEs. Fuq supervizjoni, żewġ punti li nixtieq nagħmel. L-ewwel nett naħseb li ta' sens biex naħsbuha dartejn fuq dan. Għanna proposta tal-Kummissjoni meta nitkellmu dwar rabtiet bejn CSDs differenti, din mhix burokratika żejjed Ħafna minn dawn ir-rabtiet qed ikunu standardizzati kompletament. Forse notifika tkun biżejjed, notifika dwar il-fatt li hemm rabta bejn is-CSDs u dan għandu jkun biżejjed fl-opinjoni tiegħi. Ma naħsibx li għandna bżonn bil-fors li jkollna awtorizzazzjoni ex ante kull darba. Għal kull każ, irridu nżommu f'moħħna li qed nitkellmu dwar konsolidazzjoni tas suq waħdini f'dan il-qasam dan l-antana u għalhekk inħoss li din il-biċċa leġiżlazzjoni ma tix tkun leġizlazzjoni li tpoġġi b'saten ferroti għas-suq waħdini. Punti ieħor hawn naqbel ma' Sinjura Swinburne għal darboħra il-proposta tal-Kummissjoni fuq l-autorizzazzjoni ta' CSDs li kunu autorizzati jekk jilqaw eh, tnejn mit tlet rekwiziti. Għaw naqbel ma' rapporteru mux ma' kommissjoni, naħseb li tlet aspetti, tlet kriteri għandhom ikunu eh, konformi magħhom jekk irid ikun hemm awtorizzazzjoni. Naqbel ma' rapporter. Kwistjoni ċentrali oħra f'dan id-dokument, suġġett politiku, il-licenzja bankarja għal CSDs, għandha tanata jew le. Nemmen li hemm ħames CSDs fl-Ewropa li għandhom dawn il-licenzji, oħrajn m'għandhomx dawn il-licenzji bankari. Hemm żieda fir rigward is-suq waħdini far rigward attivitajiet u dan jinkludi wkoll ix-xogħol transkonfinali u tranzazzjonijiet transkonfinali u għalhekk naħseb li meħtieġa li jkun hemm tranzazzjonijiet bankarji sa bażi limitata biex ikun hemm flejes disponibbli għal dan il-an. Naħseb li ħajkun hemm xejra tizdiet iktar ma jmur mhux tonqos. Issa l-Kummissjoni semmit eżenzjonijiet għal dan il rigward Ġifiri regoli li permettu eżenzjonijiet Dak li rridu naħsbu dwar huwa livell indaqs fir rigward ir-regoli regolamenti, mhux nagħtu vantaġġi lil ċertu CSDs fuq oħrajn iżda sitwazzjoni indaqs. Għalhekk ejja naħsbu għadartejn anke fuq dan. Dawn l-aqwa għażla l-qoddim, l-aqwa soluzzjoni jew ikun aħjar nippermettu CSDs jagħmlu attivitajiet bankarji b'mod limitat. Fil-rapport ta' Case Winburn xi ħaġa li jiena kritiku dwara l-attivitajiet l-oħrajn tal-attivitajiet tas-suq u paċija tat-titoli. Naf li għandna proposta tal-Kummissjoni qed jgħidu CSDs biss irid ikunu permessi li jkollhom dawn l-attivitajiet, iżda xi ngħidu dwar atturi oħrajn fis-suq. Xinajdu dwar il-banek, ma jkunux jistgħu jkunu involuti f'dan. Naħseb li hemm żewġ affarijiet interkonnessi f'dan il-qasam u Jekk ma tippermettix is-CSDs ma jkollhomx laċenzja bankarja biex qed tippermettilhom li jkunu bħal banek biex ngħidu hekk huwa minnu li mhumiex banek fil-fatt orqas jistgħu jitqiesu bħal banek iżda jekk tippermetti li l-banek isiru CSDs minn naħa l-oħra, jiġifieri tippermetti naħa ma minn l-oħra le, naħseb li mhux ġust u naħseb li tmur kontra l-livell indaqs u nkunu qegħdin inxeklu l-pożizzjoni u l ezistenza ta' CSDs. Anke fis-suq waħdini naħseb li dan ikun qed jagħti preferenzi lil atturi oħrajn, lil partit interessati oħrajn u mhux is-CSDs. Dan irdu nżommu f'moħħna wkoll mill-punt di vista ta' sigurtà u supervizjoni biex naraw kemm nistgħu nagħmlu kontroll ta' dawn l-attivitajiet. Naħseb li huwa ta' parir li nagħmluh dan kif ħan għamlu dan, kif ħan nissolvu din il-kwistjoni partikolari, ejja nitkellmu fuq dan, Għal darboħra qed nitkellmu dwar suq waħdin u għalhekk irid ikollok regoli l-istess li japplikaw għal kulħadd tal-istess attivitajiet. Ikun xikun, ikun min ikun l-attur. Issa, fuq il-punt ieħor ir-rwol ta' eżma l autorita Ewropea tat-titoli u swieq. F'dan il-qasam hemm supervizjoni, regolamentazzjoni ta' CSDs u naħseb li dan il-punt jagħmel sens. Ġala darba ħloqna CSD irridu nżguraw ukoll li jkun hemm responsabiltajiet xierqa f'dan il-qasam. Grazzi. Thank you very much for the S&D Anthony. Anthony Alessandi. Grazie ħafna President. l għamanet nishtiq li ringrazzjakom. Nirringrazzja rapporter tal- dan il-rapport, xol bieċa xol tajba, ħafna ebendi, li jindirizzaw li zjed aspetti relevanti tas-suq intern illi jina naqbel. Din hija istituzzjoni importanti ħafna. sabiex tippermett investimenti transkonfinali, iżda mhux mill-perspettiva biss tal-investituri qegħdin nitkellmu għaw, imma wkoll il-ħtieġa li jkollna swieq ta' valuri li kunu trasparenti u li jkunu trasparenti. Fuq il-reġistru ta' missjonijiet u l-iskambju dawn importanti sabiex jaħdem sew suq, però hemm aspett importanti ħafna. U dan huwa s-swieq tal-kollaterali li jirreferi wkoll għall politika monetarja. Dawn huma istituzzjonijiet ta' importanza kbira. Naqbel illi mhux biżiet ikun hemm ftehim bejn il-partijiet imma bżonn ta' leġiżlazzjoni, leġiżlazzjoni ta' natura Ewropea. Rapport ma jitħolx forsi fil-problemi kollha li ikun hemm imma jfoka fuq tliet servizzi bażiċi. Mbagħad għandna wkoll il-kwistjoni ta' tip plus 2 bil-mira tal-2015 li għadu mux forsi daqsek ċar kif ħat ħaddem hemm għatta dubi bħal per eżempju kwistjoni tal-licenzja bankarja illi jaff iżżid ir-riski minkejja li qegħdin nitkellmu dwar licenzja bankarja ristretta limitata. U din il-licenzja bankarja mhux bifors tfisser illi ħajkun hemm applikazzjoni għal kollox ta' dis-sistema xemm uħud li għandhom ċertu entitajiet li għandhom kompetenzi partikolari ħafna. Fil-qasam tas-suq intern imbagħad għandna l-skemi sistemi ta' ekwivalenza u il-prinċipju tal-ugwaljanza fit-trattament. Din hija xi ħaġa importanti li rridu nkomplu mixin fuq, rridu nsegwa, jien naħseb li għanna nigarantixxu kollu gwalità u gwaljanza fl-aċċess, trasparenza, miż-żewġ naħat imma anki trasparenza fis-suq innifsu u tranzazzjonijiet li jsiru jien naħseb li jdu naħdmu sabiex ikun l-ikbar effiċenza possibbli sabiex ix-xogħlijiet isiru, tranzazzjoni isiru l-iktar heffa possibbli bl-inqas spejjeż bl-iktar effiċenza u l-iktar effettività. Jidu noffru garanziji u koll l-klienti u nevitaw il-konflitt ta' interessi. Jidu namlu għacċara u koll illi dawnu ma' istituzzjonijiet soġġetti għad disciplina ġudizzjarja kif ukoll għas supervizjoni sabiex iwettqu l-obligi tagħhom u li dan kollu ħajkollu effett ukoll fuq il-kompetittività. Għamna kad nitkellmu dwar infrastrutturi ta' swieq sewa ġifiri m'għandux ikun hemm eċċezzjonijiet fi żminijiet ta' żmien massimu ta' twettiq tal-obligi. Irid ikun hemm pereżempju notifiki u Is-sistema ta' ekwivalenza se tkun suġġetta wkoll għal prinċipju ta' reċiproċità. Meta jkollok inti skema reġim legali li jirrikjedi l-ekwivalenza. Dawn huma suġġetti li ħankunu qegħdin niddiskutu fil-ġranet li ġejjin qegħdin inħejju l-emendi imma l-ewwel reazzjoni tiegħi għax-xogħol tar-rapporter huwa li ngħidilha proset, xogħol dettaljat, xogħol komprensiv ħafna u li ħajkun utri ħafna l-amendi illi ħan prezentaw. Grazzi. Thank you very much. Um, I'm the shadow on this for the... Jena shadow għal grupp ALDE fuq dan rapport, ġifiri ħan iskellem jien, issa. Mela, grazzi kej, naħseb li għamil tinna xolna aktar faċli għalix kon pittost komprensiva f'xolok. Hemm ħafna oqsma li mandiċ għalfejn emenda jiena xamilt xolok inti silenzju ma jfissirx li jiena minix ħa immulura għal-pozizjoni ta' kommissjoni. U jaffar sirres u xie emendi biex nurruwa til-ħagġa li blabda mot jiena qed niprofa nil-minak. Għanibda bil-punt dwar il-licenzja bankarja xaġa li tqajmet t-ġam. Nasab għat il-musmar fuq rasu ma tinti għat li jem potenzjalment eh, kombinazzjoni sistemika din hija ġaġi noqdu attenta minna hemm dal-periklu irid ikun hemm xi tip ta' separazzjoni totali. U naqbel ma treħija tad-deroga li għamilt int. Jekk ma naqmerx nix naqblu bejnietna, deroga kella titlaq. U għalek ma sabija ħaġa tajba li jinti specifikajt li mumma servizzi bankarji li għandhom jaqaw taħt is-CRD erba. Naħseb li tajf nkunu nafu xinu ma' rekwiżiti u b'xi jurnaxxinna. Norbtu ma' riżoluzzjoni tal-kriżi ħalli ikollok eh, din il-separazzjoni, ġifiri Iva, tneħ id-deroga, imma fl-istess waqt nispeċifikaw li jekk id-deroga ħat itħolum mbagħad ikun hemm jibta ta' kondizjonalitajiet. U nispeċifikaw li dina tintrabat ma' rizoluzzjoni tal-krizi. Ma nafxek rapport annwali mbagħad huwiex biżejjed meta wieħed iqis li dan meta ħajibda ġifiri ħanibdew ħanridu nistennew sena qabel nirċievu xi ħaġa u m'hemmx informazzjoni hemm min qed jgħid li dan mhux ehm, biżejjed imma forsi mhux ħafna ma forsi nista' jkollna rapport kull tliet xhur. Għaliex, meta qegħdin nitkellmu dwar dawn it-titli, meta nibdew naħdmu b'da l-istrument ikun tajb li konna monitoraċ u naraw daqxiex qed jiġri u nimmonitoraw iż-żidiet ukoll, però ma nixtieqx li nagħmel xi ħaġa li toħloq forsi piżejja għalhekk tajjeb li niddiskutuha dil ħaġa naħsbu ftit fuqha. Dwar l-ekwivalenza mbagħad għandi opinjoni differenti minn banda għalqalbi ħafna l-idea li fil-rigward ta' pajizi terzi kollox għandu jkun fuq bażi ta' riżultati x'intaq tirregola katina u tagħha ma tagħmilx differenza li ma ħolqa taqta xorta qed tinqata u jingħar kien ħares leha. Aħna jrid ikollna reċiproċità fi saħħet rispett pettivi fis ġviri punti b'saħħithom legali sewwa tal-arranġament. Id naraw x'għandna fil-mifid u fl ezmu naraw x'nistgħu nagħmlu fuq il-bajins naqbel miegħek. Rapporter ma nafx nistgħu x'inkunux forsi kuraġġużi u minflok inserħu fuq definizzjoni ta' illikwidità nidħlux f'tipi differenti ta' illikwidità li nistgħu niddefinixxu b'mod partikolari qed nitkellem hawnhekk f'dak li għandu x'jaqsam ma' swieq iż-żgħar u l-SMEs għax diġà kellna xi problemi minħabba regolament ta' short selling li ħajjidħol dal-waqt fis-seħħ u ma nixtiequx inkomplu naqsu s-sitwazzjoni. Iġu naraw se jiġri. Imma ma nix nipenalizzaw id-daqs tas-suq, forsi nista' naraw biex nistgħu noħorġu. Għax ikun hemm isu gradi tal-likwidità. L-aħħar punt mbagħad għax naħseb li ħafna mill-affarijiet ġant qalu huwa id-dematerializzazzjoni ġi suġġerit li dana jista' jsir anki dakinhar ta' trasferiment. U ma nafx hekk dina torbot mbagħad ma l-istandardizzazzjoni ta' T plus 2. Fit-teorija naqbel hija ngħid il-persuna li għandha sem li ħadbijaw tiġi Eċetra, Ma jekk dana ħajoħloq dewmien fil-perjodu ta' żmien għal dana mhuwiex tajjeb mhuwiex bizzejet u rridu naħdu konsiderazzjoni di. Ma nafx hekk il-perjodu ta' tranzizjoni hemmhekk jista' xjejn, jiġifieri Nejdu li jista' jkun fil-ġurnata li jsiri tranzazzjoni ma l-importanti u li jkun sar qabel. Sewa, marajna mela jena niqafaw naddi issa għal Sven li ħajtkellem għal partit tal-ħodor. Grazzi Kej għal rapport tiegħek aħna naqblu ma ħafna mill-li għamilt inti. Qabel ma nidħol fid dettall nixtieq ngħid illi naħseb illi għandna insegwu mill-qrib il-spejjeż ta' tranzizzjoni illi għandna fl-Ewropa ħafna iktar għalijin minn li dak li naraw fil-modell korporattiv tal-Istati Uniti. Ovvjament aħna ġej ħanet il minn puntat luq differenti hawnhekk fl-Ewropa ma fl-aħħar mill-aħħar il-mira t tkun li naqsu l-ispejjeż u naħseb l-importanti ħafna il-din nuqodu attenti għalija għaliex l nżidu l-ispejjeż għal tranzazzjonijiet ma tantx huwa utli fuq livell soċjali. Aħna ninsabu fil-proċess illi nelbu xi ostakli storiċi illi għadhom qegħdin jissegregaw is-suq. Ovvjament, l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet mhux se jonqsu mill-lum għall ma eventwalment iridu jonqsu fuq id-dettalji. Aħna wkoll nilqgħu id-direzzjoni ġenerali li qed tieħu proposta tal kummissjoni bad fuq l-emendi tiegħek aħna nażbu li naqblu illi iva għandu jkun hemm iktar flessibilità għas swieq ta' tkabbir tal-SMEs. Naħsbu illi CSDs ukoll jistgħu jintużaw u għalhekk nilqaw li bidliet rispettivi f'artiklu 39 u premessa 16 Dal-ġida kontra l-frodi tajjeb li l-definizjoni kunu simili għal ta' mifid f'artiklu 2 u naħsbu wkoll l idea tal-rapporti tal-konferma standard f'artiklu 6 u ma tajba. Jgħadija tajba wkoll li kon artiklu 7 wieħed pubblikazzjoni annwali tal-istatistika tal-, -tal annuali. annwali segregata. Nasab l-idea tajba u koll li taħt titlu 2, kapitlu 3 għan identifikaw l-internalizzaturi ta' tpaċija u il-volum ma jaqdix mis-sistemi ta' settlement tal-CSD. Aħna nixtiequ il-possibilità li nesternalizzaw dawn is-settlement sabiex ikunu biss dawk is-CSDs esternalizzati soġġetti għal din il-leġislazzjoni li jistgħu jagħmluha. Is-CSDs li għadin li qed jiffaċċa problemi seri kif għandna f'artiklu 13 wieħed u 20 tlieta irridu ikunu f'konformità mal ispezzjonijiet obbligatorji ta' CSDs fuq il-post annwalment mill-inqas. Imbagħad fuq artiklu 6 inti tajt illi it-tħul mill-CSD jiġi jina tal jina tal utenti u CSDs iridu jkunu jistaw ineħu il- tneħi ineħu il-fornituri tal-likwidità u dana u kol tiprof stabilita. F'artiklu 31 inti tajt illi s-CSDs jistaw kunu kampaw bid-default ta' iktar minn parteċipant wieħed. Aħna nixtiequ li jkun hemm mill-inqas tnejn. F'artiklu 44.2 inti titlob li s-supervizuri kollha id li jitolbu l-bidliet tal-pjanijiet tal-kupru riżoluzzjoni u jekk dana ma jkunx satisfatt dan nappoġġaw mbagħad il-fat li f'artiklu 52 tgħid li CSDs jistaw ikunu jistaw jagħtu servizzi anċillari aħna naqblu ma dan ukoll għandna xi riservi fuq erba' punti. Mela f'ħafna mill-artikli qed tipproponi illi fil-rigward tas-sistemi tal- security settlements ikunu biss CSDs autorizzati li jistaw joperaw dawn is-sistemi il tħassib tijak dwar il-bidla ta' prezzi eżistenti jistaw jiġu indirizzati permessa dispożizzjoni ta' dattati li jippermettu lil internalizzaturi ta' settlements li mhumiex ta' CSD sabiex ehm, jaġġornaw ruħom isiru CSVs autorizzati. Fuq artiklu 49 aħna ħasbu li din il-limitazzjoni dwar il-ġbir ta' taxxi tiddaħħal fil-kaxxa tal-ideoloġija għaliex din hija informazzjoni importanti u l-istat għandu jkollu dritt li juża din l-informazzjoni tiġanna problemi bizzej biex nġbru taxxa, naħseb li il-parlament kamil darba qal illi hemm bżonn ukoll ta' taxxi ta' tranzazzjonijiet f'dan il-qasam ukoll. Jekk għandna dawn l-istituzzjonijiet diġà ma nistax nifhem għalfejn l-istat m'għandux jippermetti lilu nnifsu li juża din l-informazzjoni. F'artiklu 7.2 mbagħad aħna ma narawx ġustifikazzjoni għall esklużjoni tar repos minn arranġamenti sabiex niprevenu il- late settlement, ġifiri forsi tista' spjegalna x'inhi l-loġika dwar dan. Ba ta' 15 aħna nsaqsu fil-fejn il bajin jista' jsir biss meta il-parti li qiegħda tirċievi titlob. Il-proċedura m'għandix li m'għandix tkun awtomatika. Dejjem nieħdu gosna miegħek, Sinjora Swinburne, u issa aħna għadin nistennew illi insibu soluzzjoni u proset u grazzi għal dar rapport. Thank you and for the GUI Jürgen. Ähm, ja, danke, äh, aber seitens der GUE haben wir gegenwärtig noch keine Anmerkung. Il-rappresentant tal-GUE jgħid li max illi għanna ma għandabx kommenti. Ħajkunu għadin l-emendi eventualment, pero. Yes. Ma iktar? Kej, erġajna lura għandek. Grazzi u grazzi u koll il-kom il-koll għal-kommenti ta'kom. L-aħbari tajba i li donnu għanna konsensus pjuttost ġenerali dwar dan id-dossier pjuttost tekniku kontenta li u koll kienem minn irnexxilu jisib eh, tarf ta' dan il-qasam tant diffiċli U kontenta li minix wahdi, mux jina biss li għat naħdem fuq għadin u kena moħrajn li għanuni. U għat jajnuni, hemm xi joqsma li anki issa wara s-sajf meta rajt ir-rapporti li ktib jina stess qed nara li hemm moqsma li nista' tejjeb u jina issa nistenna bil-ħerqa li naħdem mal shadow sabiex tassew ikollna rapport tajjeb kulħadd qiegħed jimxi lejn l-istess riżultat u għalhekk nittama xinna niksbu dan ir-riżultat mingħajr wis eh, eh, ġrid bejnietna. Tajjeb ħafna process irna xilna nirkupraw l-10 minuti, ma xaħat li jirġaw jibdu mil bidu Lena fili il- eh, l-esperti għadim maħna, l-iskadenza l-emendi 18 ta' ottubru, ħan nikkonsidraw l-emendi fil-28 ta' novembru u ħan nivvotaw fil-Kumitat fil-18 ta' Deċembru u mbagħad ngħaddu għal plenarja. Hemm ħafna trialogi għaddejjin marelli f'Mejju mbagħad fl-2013. Imma sa x'tejt forsi jirnexxinna kien għanġlu iżjed. Grazzi, proset mela nistgħu ngħaddu asmi. Suppost nibdew fl-erba u nof, so jaf ikun hawn membri li ġejjin apposta lek, allura ħjar ma nibdix kmini, però nibdew fil-ħina lek għandkom qisu ħames minuti biex t-istriħu qabel ma tistgħu terġgħu sibu postkom. Right, thank you everybody. Well, we have filled up a bit in the last... Tajjeb, grazzi l-kulħat. Kelli raġuni li ma nibdix qabel għax istanna kulħat prezenti nilqa it let presidenti Isa hawnhekk għal dan ismiħ. Aħna dejjem gburin illi ikonna dan ismiħ. U anki biex aħna natu setat sħaħ u li kien għalina natu aktar setat, il-format se jkun hekk. L-ewwel Stephen Meyer se jagħtina rapport għal 8 minuti għaliex l-ewwel se jitkellem dwar ix-xogħol tal-Kumitat Konġunt u mbagħad jitkellem dwar ezma l-5 minuti. U mbagħad Andrea Andrea u Gabriel Rodrigo Ribeiro Bernardino jagħmlu 5 minuti dwar l-EBA u l iopa U mbagħad namlu il-round ta' mistoqsijiet. Steven, fidek. Grazzi ħafna, President. Grazzi u koll il-dan il-Komitat Ikon tal-Parlament Ewropew. Il-missjoni tal-Komitat Konġunt huwa li jkun forum biex l-eżas jikoperaw regolarment u mill-qrib u biex bekk ikun konsistenza f'diversi joqsma bl-isforzi konġunti ta' tlet eżans ta' dawn l-aħħar 18 xar, issa għanna punt fejn automatikament nużaw il-GC biex bekk ikunem konsistenza tal-femit tagħhom dwar suġġetti ta' interess komuni biex bekk ikunem soluzzjonijiet komuni kif ukoll biex ikunem skambju ta' tarif dwar is settur rispettivi tagħhom. L-eżas issa għamlu impenn sħiħ għal dak li għandu x'jaqsam ħaddiema dedikati kif ukoll involviment tal-management biex bekk ikun hemm ukoll eh, l-ħidma u anki biex il-qulanijiet tagħhom. Il-programm ta' xogħol huwa appoġġjat minn erba' komitati u x'naqt insemmi xieħut mill-kompiti tagħhom. U koll sotto komitat biex bekk ikun hemm skambju ta' tarif kif ukoll data dwar riski bejn l-eżas u dana iwassal għall iżvilupp tar-rapport ta' vulnerabilitajiet fis-sistemi Ewropej biex bekk dana wkoll jiġu maqsuma mal-EFCs u anki l-ESRBs. Għanna u kol sotto komitat li jagħmel sorveljanza kif ukoll is il-miżuri tal komissjoni tal-2012 dwar il- il-krips u dana u il-prips u dana biex ukoll namlu ġestjoni tal-ilmenti u anki nanalizzaw ix-xejriet tal-konsumaturi. Umbat għanna sottomazzat tal-konglomerati biex bekk nal-saminaw il-pariri tal-Komissjoni dwar id-direttiva u kienem u kol rapport il-li ġib prezentat wara l-konsultazzjoni u parir tal-axħar jiena l komissjoni fl-axħar ta' din is-sena. Minn barra il xogħol tas sottokomitati qed ikun hemm ukoll laqat ta' kull xarajn biex bekk il-membri ikollom skambji dwar iżviluppi fis-swieq fis-setturi rispettivi tagħhom biex bekk jevalwaw xi effetti ta' kontaġu f'dawn iż-żviluppi. Il-GC u kol għandu approċ flessibli biex jagħmel tajjeb għal responsabiltajiet tiegħu u anki kunem laqat oħra meta jkunem u kol żviluppi negattivi fis-swieq. Xtaqt insemmi wkoll illi pala riżultat dwar il-każijiet LIBOR force l-oħrajn bdejna xogħol dwar kwistjonijiet ta' reference rates u hawnhekk rajna li għandna attivitajiet li jinvolvu l-ewwel net faċilitazzjoni ta' investigazzjonijiet nazzjonali dwar il-Euribor u mbagħad għandna review, review u kol biex inqisu u kol il-sistema u l-proċess ta' sottomissjoni, unbat għanna il-gwida għal fornituri tal-benchmarks u dana jiffoka fuq il-trasparenza, konflitti ta' interess kif ukoll il-kontrolli. Dana se jkun ta' kompliment u ta' kontribuzzjoni għal xogħol ta' kommissjoni f'dan il-qasam. Xtaqt issa nitkellem dwar ix-xogħol u l-attivitajiet tal-ESMA Ix-xogħol eh, ġi konċentrat ħames oqsma l-ewwel net dwar is-Single Rule Book. Sam mill-Settembru 2011 zviluppajna wieħed żviluppajna wieħed u ħamsin abbozzi u regolamenti u anki sitt oqsma li fokaw fuq ix-short selling fuq il-vuotia. Eh, kummerċ fuq livell oli kif ukoll il-fondi ta' investiment. U xtaqt insemmi l-40 standard tekniku li ġew implementati. Għanna u koll intenzjoni illi nizviluppaw u anki nissottomettu dawn il-proposti tagħna biex bekk ikonna regoli għal swieq ta' derivativi sa' jannar 2013 biex inwetqu dawn il-kompiti l-ezma zgurat illi il-partit interessati kollha jkollhom l-opportunità illi jagħtu il-parċipazzjoni tagħhom biex ikollhom ukoll interazzjoni ma' assoċjazzjoni ta' partit interessati li rrepreżentaw dawk li parċipaw fissu u anki biex ikonna wkoll eh, nisimgħu il femmiet ta' dawk involuti fis-sottokomitati. U biex ikun hemm ukoll implementazzjoni ta' single rule book L-esma u kol tati appoċ għal konverġenza billi per eżempju toħroġ opinjonijiet dwar trattament ta' dejn sovren u anki biex ikonna u kol derogi diversi dwar il-mifid. Pala parti mill-konverġenza ta' supervizjoni, aħna u kol ġejna involuti fuq il eh, fuq, fuq livell dinji bil-partiċipazzjoni fil-koordinazzjoni internazzjonali tar riforma ta' derivative u anki fil-memorandum ta' ftejim dwar eh, supervizjoni. Mbagħad istabilità finanzjarja u l-ġestjoni tal-kriżi Hawnhekk għandna diversi proġetti u anki rapporti dwar ir-riskju u dwar dan ir rapportaċ aħna tajna kontrobet għal fejn jidħol il-vulnerabilitajiet u temmejna il xogħol dwar riski li għandhom xaqsmu mal-industrija u anki fejn jitlu dawn il-prodotti tal-minut komplessi il-suq CMS u anki shadow banking system fl-Ewropa. Nishti u kol nisħa Eh, il-punti jew l-enin tal-attività tal-ezma fil-kontest ta' sviluppi negattivi fis swieq Il-Porta Supervisuri tal-ezma kellhom diversi laqat fis-sajf biex jiddiskutu wkoll editorjament tal-sitwazzjoni finanzjarji fl-Ewropa. Lan kien hawnhekk li konna skambju ta' tarif dwar żviluppi ewlenin fis swieq tweġibiet għal dawn iż-sviluppi u biex naraw eżattament x'tip ta' koordinament hija meħtieġa dwar il-ħarsin tal-investituri. L-ezma saħħet il-qafas Ewropew għal protezzjoni tal-investituri permezz ta' diversi inizjattivi. F'Lulju 2012 publikajna żewġ gruppi ta' linji gwida biex inħarsu l-investituri u dan għandu xjaqsam il-pariri taħt mifid u il-grupp liħor għandu xjaqsam mal-ħtiġijiet dwar il-funzjonament ta' konformita f'Lulju u publikajna linji gwida dwar l-ETFs u kwistjoni toħra usits li għandhom lan illi saħħu il-protezzjoni tal-investituri u anki normalizzaw prassi regolatorji fis dan is-suq eh, tant settur tant importanti biex bekk ikonna informazzjoni ta' kwalità għall-investituri din ġemma u koll publikajna konsultazzjoni li nigwida dwar remunerazzjoni li indirizzaw il-problemi ta' remunerazzjoni u l-obligi fuq in negozji illi jaġixxu b'mod onest, mod ġust u professionalment skont l-aqwa interessi tal-klijenti tagħhom. Fl-ħarnet l-isma u kol eh, eżerċitat s-setat taħħa illi toħroġ it-twissijiet fl-ġembru 2011 l-isma ħarġet twissija dwar l-investimenti fuq il-suq tal-kambju barrani u anki dwar il-riski involuti mill-kummerċ forex u dana u kol inata l-autoritajiet nazjonali. Raba punt, implementazzjoni tal-supervizjoni. Jien l-ewwel sena fejn leżma eżerċitat is-setat tagħha dwar il-CRAs bħalissa 17 il-CRAs ġew reġistrati u qegħdin nirċevu aktar applikazzjonijiet ta' reġistrazzjoni. Meta namlu dawn il-responsabilitijiet tagħna l-unità ta' l-esma għamlet żewġ spezzjonijiet fitlet l-ikbar entitajiet. L-ewwel spezzjonijiet saru f'Diċembru 2011 u eh, sejbiet ġew publikati f'Marzu. It-tieni inspezzjoni fis-sit sar aktar minn dan ix-xahar. Ir-rapport ta' Marzu identifika diversi noqqasijiet u oqsma għall titjib li jesma issa qed issegwi permezz ta' pjanijiet għal mitigazzjoni tar riskju għal kull CRA individwali. Abbażi ta' tieni round ta' spezzjonijiet dan ix-xahar dwar metodoloġija tal-bank rating se nżeminaw l-evidenza billi inħejju ukoll il sejbit supervisorji tagħha dwar ukoll regolament ta' CRA u l-appoġġ għal-funzjoniet supervizorji l-esba issa stabilixiet eh, repozitorju ċentrali biex pekk informazzjoni tkun disponibli għal pubbliku. Fl-ħarnet l-organizzazzjoni tal ezma apparti li tifoka fuq l-rwol taħħa ta' politika supervizjoni l-ezma u kol għattat ħafna minn dan din is-sena billi tiżviluppa l-organizzazzjoni interna taħħa minn 45 settembru 2011 se nitilaw għal mitt impiegat fl-ħar tal-2012 nisħaq il aħna u kol tassew kontenti bil-level ta' dawk li aħna għana. Nilqa il-dispozizjonijiet tal-opinjoni minn ħata komitat ikon dwar il-Baġi Ġenerali tal-Unjoni Ewropea dwar il-finanzjament eza irridu nimxu l-lin minn fondi parzjali minn autorsajt nazjonali għanna bżon ikonna model ta' finanzjament ta' izma jew abbażi ta' 100% mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea jew inkella ikonna wkoll eh, taħlita ta' tnejn. Grazzi għal attenzjoni tal-kom. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal EBA u għanna lil Andrea. Thank you very much, Madam Chair. Grazzi ħafna, Signora President, membri tal-Kumitat. Il-kriżi tad-dejn sovran kellha konsegwenzi ħorox ħafna fuq settur bankarju fiż-żona euro fis-suq waħdini. L-interkonnessjoni bejn il-banek u sovereigns tagħhom zdidet u wassal għal segmentazzjoni ta' suq waħdini f'linji nazzjonali u f'ħafna volatilità perikolużi ta' depositi f'stertu stati membri. Tħassib tal-investituri traduċa ruħu f'rizar tal-fondi bankari, speċjalment fil-maturities iktar fuq medda twila ta' żmien li seta wassal għal deleveraging kbir ħafna minħabba l-effetti fuq il-kabiru l-impjegi. Mit-tieni nofs tal-2011 l-BA wassal għal approċ fuq tlet livelli biex indirisa din is-sitwazzjoni. L-ewwel li saħħaħ il-kapital tal-banek biex ikunu f'pożizzjoni iktar soda għall-ekonomija reali u jillimita il-deleveraging, l-interventi Ewropej, it-tieni pass għall-appoġġ ta' fondi bankari biex neħħi ir-rabtiet ma' sovereigns u t-tielet l-azzjonijiet ah, diretti biex jirmedja għall kriżi tad-dejn sovran. Pala supervizuri aħna ndirizzajna l-ewwel linja ta' intervent li jaqa' taħt il-mandat tagħna u jekk nikkonsidraw li l-kapital injettat fis-sistema biex niksbu set ta' threshold li kien hemm għall-stress test tal-2011 u l-ġustament tal-pożizzjonijiet tal-kapital imwaslin mir-rekomendazzjoni tagħna li ħriġna fit-tieni parti tas-sena li għaddiet il-tħelsħieħ li twettaq diġà huwa ta' iktar minn 190 biljun euro. Rib ħafna rekomendazzjoni li nħarġet mill-IMF fil-ħarifa tal-2011. Il-miżuri ta' appoġġ li ġġa approvati mill-banek Spanjoli u Grigi se jwaslu biex iċifra tiżdied. Mod importanti Irnexxinna f'dan il-proċess komplikat ħafna biex niżguraw l banek ma jiksbux il-mira tal-kapital billi naqsu s-self għal familji u l-kumpaniji, speċjalment tal-SMEs. Ħaddanna wkoll il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' domiċilju ospitanti għal kollegi ta' supervizjoni biex nevitaw li kunem aġġustament ta' kapital possibbli li wassal għal parzjalità fil-pajis ta' domiċilju. L-IBA impenjat ruħa biex ikun hemm aktar bilanċ u bekk ikunem hemm koordinazzjoni ta' supervizjoni biex niżguraw li l-assi ikunu evalwati b'mod konsistenti u biex l-azzjonijiet jerġgħu isawru flimkien il-ħidma ħarir tal-attivitajiet ta' swieq privati. Rridu li l-deċiżjoni li nimxu lej Unjoni Bankarja u l-likwidità tal-Bank Ċentrali Ewropew li napoġġaw bisħieħ huma punti ewlenin importanti għal pakketta politika biex is-settur bankarju Ewropew ikun imsaħħa. L-Unjoni Bankarja ħajkollha impatt fuq ir-responsabbiltajiet tal iba biex l-Unjoni jkun kollha aktar impenn b'saħħtu għal single rule book għaliex il-qabża il-qoddim tfisser li jkun hemm metodoloġiji supervizorji unifikati, jkun hemm single supervisory handbook u li jevalwaw ukoll is sogri tal-banek. Minajr sforz bħal dan nissugraw li kunem polarizzazzjoni ta' suq wahdini fi zona euro bregoli wahdanin u prassi supervizorju pija tar l-Unjoni mbagħad li topera b'grat oli ta' diskrezzjoni nazzjonali fl-implementazzjoni u l-applikazzjoni ta' Single Rulebook. L-BA għamlet sforzi kbar biex li kontribwixxi għall-azzjoni tal-rimedju regolatorju bit bitwettiq ta' Single Rulebook ħejjejna bozz ta' standards f'numru ta' oqsma speċjalment definiti mill-proposta ta' CRD 4 CRR. Aħna fuq talba ta' kommissjoni temmejna wkoll rapport tal-rekwiżiti ta' kapital tas-self tal-SMEs suġġett li qed jirċievi attenzjoni kbira fid-diskussjonijiet tagħkom. Jiena nemmen li eh, jekk ikollna metodu ta' ħidma tajjeb b'kanali miftuħa l komunikazzjoni ma' dan il-kumitat u proċess ta' konsultazzjoni miftuħa, evalwazzjoni tal-impatt, dan għandu jippermettilna biex inħejju mod ħari l abbozza standards tagħna ġara darba testi leġislattivi tagħna jkunu approvati. Fl-aħħar stadju tan-negozjati essenzjali li kull min jieħu sehem fil-tiswir tal-politika ikun jista' jżomma l-impenji rigorużi u konsistenti skont l-standards internazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha regoli għandhom japplikaw l-banek kollha biex narfu il modellu l-kulturi tan negozji Il-proporzjonalità punta u lini f'dan ir-rigward. Iżda f'numru ta' oqsma differenti essenzjali li l-kejl biex kun tista' tindirizza u tevalwa s-solvenza u l tal-banek ikun effettivi bl-istess mod tal-banek kollu tas-suq wahdini. Il-pressjoni kbira li hemm li qed jaffeċċaw f'din sitwazzjoni diffiċli għas-swieq bankari fil-kontribut għar-riforma tar-regoli bankari waslet biex il-bidu tagħna jibda pass daqxej kajman fir rigward il-protezzjoni tal-konsumatur. Jina konxu li l-Parlament qed jemes ħafna importanza għal dan l-anijiet, l-urġenza huwa konfermat mill- episodi recenti ta' bej ħażin, konformità ħażina u anki ħasil ta' flus u manipolazzjoni su u tal-benchmarks, iżdissa t-naħdmu b'iktar ħeffa fil-rigward self tal-ipotekar, self responsabli u l-ġestjoni tal-arretrati. Barra minnek rridu nkomplu naħdmu fuq l-ETFs, il-kontrat tal-differenzi u l-prodotti strutturati li tiġu mtemmija hemm aktar xogħol bħalma semma Steven taħt il-patroċinju tal-Kumitat Konġunt. Biex nagħlaq nixtieq insemmi l-kwistjoni delikata ta' riżorsi bħalma qal Steven mhux se noqgħod intenni dak li qal, iżda permettu li ngħid li aħna bażikament kuntenti bin-numru ta' riżorsi li ġew allokati għall ba il-problema hija li għandna ħafna pressjoni issa minħabba l-kriżi U għanna bżon li dawn il-proċess ikun aċċellerat malajr kemm jista' jkun. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you and now uh, Gabriel. Grazzi issa Gabriel. Grazzi ħafna, Sena President. Mela, aħna bħalissa għadin kena nistabilixu struttura uh, ningaġġaw ħaddiema ġodda nibnu regoli interni, eccetera, ma minn kera kollu Aħna nirxilna nkopru l-qosma kollha tal-regolament Ewropew. semmi ħames osma l-ewwel wieħed Europa hija illi fuq l-assigurazzjoni u l-konverġenza tal-prassi tal-implementazzjoni ta' Solvency 2 inna naħdmu fuq 55 l-standard u l-linja gwida differenti sabiex nkunu l-esti għal Tnedija ta' Solvency tnejna natu koll l-istazzjoniet politiċi b'analiżi teknika u pariri fuq is-suġġetti u l-għanin diskussi nibus 2 Jopa. Turi kemm aħna indipendenti anke l-ħaddiema tagħna fil-qasam tal tal-pensjonijiet aħna insegwu żewġ konsultazzjonijiet estizi li jinkludu il-qafas komprensiv ta' supervizjoni bazzata fuq riskju tal iorp li jikkonsidera speċifiċitajiet tal-fondi tal-pensjoni, il-proporzjonalità u il-tisħiħ ta' trasparenza għal membri tal-fondi tal-pensjonijiet permezz ta' eh, dokumenti ta' formazzjoni ewlenija, supervizjoni, IOPA, tieħu approċ eh, komprensiv. Dana iwassal għal monitoraċ ta' osma bħal per eżempju l-exposure ta' riskju bankarju sovran, likwidità u cash flow għal settur tal-assigurazzjoni, interkonnazzjoni bejn is-setturi bankarji tal-assigurazzjoni kif ukoll l-insurance contingency plans li jopa wkoll qed taħdem fuq manwal il ħajkun għat jiprovdi li njigwida għas-solvency 2 li jgħamil laqwa prassi għajċinu ma laqwa prassi fl-osma kolla u l-għanin ta' supervizjoni dan ħajkun jgħat ħedġeġ l-implementazzjoni ta' għafas aktar konsistenti għal supervizjoni. Imbagħad fuq il-protezzjoni ta' konsumatur innovazzjoni finanzjarji Konformità ma l-enfasi li jenata regolament tal-Ejopa, protezzjoni tal-konsumatur innovazzjoni finanzjarja hija waħda mill-prioritajiet strateġiċi tagħna dan għal-fless allokazzjoni ta' riżorsi importanti għal protezzjoni speċifika tal-konsumatur u l-unità tal-innovazzjoni finanzjarja fl-istruttura organizzativa tagħna jiena gburi li l-ewwel setta linji gwidi kienu propju fuq il-protezzjoni tal-konsumatur u dana biex jiġu trattati l-menti minnaħa tal-assigurazzjoni sabiex nimlew il-vojt li kien hemm fuq livell Ewropew huma pass importanti lejn it-trasparenza. Mbagħad aħna nħarsu wkoll lejn il-rinnovabbli sabiex naraw kif nistgħu aħna Nistgħu nkopru l-beħ ta' dan it-tip ta' prodotti tant ikkomplikati dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija tagħna fil-qasam tal-istrateġija protezzjoni tal-konsumatur, aħna f'Diċembru nkunu qegħdin norganizzaw it-tieni jum tal-istrateġija tal-konsumatur tagħna fejn nispjegaw il-mandat tagħna fil-qasam tal-konsumatur u nirċifu wkoll input fuq priorità u strateġiji differenti. Imbagħad l-istabilità finanzjarji li naħdmu f'dan il-qasam u kull tliet xhur aħna Nizviluppaw il-risk dashboard tagħna li toħroġ indikaturi importanti sabiex nidentifikaw inkejlu l-evoluzzjoni tal-riskju fis-suq tal-assigurazzjoni Ewropew. Aħna namlu wkoll stress tests pan-Ewropej. Illi juru illi l-industrija tiġi effettwata negattiv kieku jkollna situazzjoni fejn il- eh, yields jibqaw baxxi ħafna l-perjodu twil ta' żmien. Imbagħad fil-qasam ta' relazzjoni internazzjonali. Aħna fuq l evoluzzjoni li għadin namlu ma' pajjiżi terzi f'vizavi solvin tnejn involuti ħafna fi proġett dedikat sabiex nżidu il-kooperazzjoni u il-ftejim reċiproku. U speċjalment dak għandu xaqsam reġimi superviżorji tal-Unjoni Ewropea u tal-Unjoni tal-Istati Uniti. Aħna wkoll għandna gruppi ta' stakeholders tal-Unjoni l-occupational pensions u oħrajn fejn għanna kellna 14 il-laqa ta' dawn il-gruppi, kellna skambju ta' opinjonijiet f'daw il-gruppi li kienu essenzjali għall iżvilupp tax-xogħol tagħna. Mbagħad fuq il-budget u r-riżorsi. L-ewwel bħal kollegi nixtieq nibda billi nirringrazzja l-involviment tal-Parlament Ewropew u l-opinjoni tagħkom Nirringrazzjakom tal-appoċ ukoll illi tajtuna fuq il-budget tal-2013 huwa fundamentali illi Fiħdan il-limiti ta' raġuni li timpon il-krizi attwali aħna il livell ta' fondi u ta' rizorsi adattati għad proġett nemmen li huwa ta' importanza kbira li kwalunkwe kompiti u setati li jnatu li Ewpa jkunu akkumpanjati mir rizorsi finanzjari u umani korrispondenti. Bek nistaw aħna siguraw l-indipendenza u kwalità ta' ħidba tagħna. U nixtieq issa nsemmi elementi li naħseb l-importanti aħna qegħdin nifaċċaw dejjem iktar diffikultà mill- lat ta' reklutaċ ta' ħaddima bl-esperienza din hija sfida kbira ħaġa li eh, identifikat ukoll il-Kummissjoni. Aħna naħseb li għandu jkun applikazzjoni iktar flessibbli tar-regoli tal Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea fiħdan tal-budget li jkun approvat. Nixtieq nitlukom attenzjoni għal dan. Kif għattilkom qabel? Is-sena li għaddiet propjament jiena nippreferi kieku li tkun finanzjata minn linja indipendenti fil-budget Ewropew għax dana jirrifletti l-indipendenza tagħna u xejn nixtieq nagħlaq billi nsemmi żewġ affarijiet l-ewwel nett. F'termini tal-protezzjoni tal-konsumatur jiena nixtieq ngħid li dun inkludu id-direttivi tal-assigurazzjoni tal-pensjonijiet sabiex l-Ejopa tkun tista tibbenefika xinkella bsetat tal-artiklu disa ma jkunux qegħdin jaħdmu, bat fil-qasam tal-pensjonijiet, aħna Il-mandat ta' najko bis it-tieni pilastru imma naħseb li l-implementazzjoni tal-Aġenda Ewropea għal pensjonijiet sostenibbli u adekwati jitolbu għal ukoll applikazzjoni tat-tielet pilastru għalhekk il-mandat tal-EOP għandu jiġi estiża pensjonijiet li għal t-tielet pilastru koll dan koll jiġi rakomandat mill-gruppi tal-stakeholders fil-kommenti għal white paper ta' kummissjoni dwar pensjonijiet. M'għandix dubju illi il-Parlament Ewropew ħajkompli jappoġġa l essas u aħna qegħdin nagħmlu xogħol importanti ħafna u xogħol tajjeb għal futur tal-Ewropa. Grazzi. Very much. I know it's very difficult to see ħafna naf li huwa diffiċli illi wieħed jitkellem fuq tant affarijiet 50 minuti biss. Ċertament se jkun nassa mistoqsijiet sabiex intom tkopri l-elementi li kellkom tħallu barra mid-diskors tagħkom e, jekk le forsi tistgħu issemmuhom dawn il-punti. Mela, issa. Eh, morru għal koordinaturi l-ewel un bad kaċ di għaj. Lilin mill-koordinaturi għanna daw killetin fuq il-lista. Arta Peter Skinner, Ivo Strejek, uh, Vicky Ford and Ola Ludvigsen. Is there anybody? Xaħat tiħor? Antolin? Xaħat tiħor? Tajjeb? Ta' kollox mela. Jean-Paul. Grazzi, Signora President. Minix sen saqsi mistoqsijiet jien. Xtaqt biss ngħid illi napprezza id-diffikultà tax-xogħol li qed e, jitwettaq minn dawn il-ħbib tagħna u nifhem ukoll li hemm diffikultajiet fl-infrastruttura u anke fir-riżorsi umani fix-xogħol tagħhom. Iżda niftakar illi meta konna qegħdin iddiskutu l-arkitettura tas-supervizjoni tal-Ewropa hawnhekk fil-Kamra, insistejna li l-awtoritajiet ikollhom ir-riżorsi meħtieġa. L-Istati membri kienu xiftit ftit jew wisq l estit l għalija din il-ħagġa. Issa, eh, edin jasbu illi jiprezentaw dan din l-Unjoni Bankarja li aħna konna għadin niproponu sentajn ilu. Kifet li sur Barnier fi Strasburgu ġimma l-oħra. li gbar issa qoddimna. Jekk ma nistawx nelbu interessi nazzjonali fuq medda qasira ta' żmien se nitilfu kredibilità pal Ewropa għaliex se nkunu aħna mingħajr riżorsi. il ta' podġakum il kol meta niġu għal-budget nemmnu li aġenziji tagħkom jeħtieġu aktar rizorsi meta niġu għal ċerti aġenziji jiena eh, dejjem kont ibes eh, jiena Eh, nifhem li intom qegħdin teżerċitaw dak li huwa possibbli taħt il-mandat tagħkom u jekk ma natajtux ċertu mandati, allura aħna ma nistgħux nistennewkom illi intom tmorru lil mill-mandat li għandkom. Lantana allura huwa lantakom nixtiequ li l-aġenziji tagħkom iwettqu l-mandati tagħkom u bekk ikolkom il-risorsi li teħtieġu l-ħaġa li nixtiequ naraw hija li intom mbagħad tieħdu il-tija kollha meta l-affarijiet imorru ħażin. U mhux tajjeb illi nistennew aġenzija illi tagħmel xi ħaġa li għalija hija m'għandix mandat. U allura komplu sejrin hekk. Komplu fid-direzzjoni li mixi u bekk ikolkom l-appoġġ tagħna. Grazzi kifet dik ma kienx mistoqsija, u għalhekk ngħaddu għal Elisa. Grazzi lil kulħadd talli intom prezenti hawnhekk illum. Il-kollega tiegħi diġa' semma diversi punti li xtaqt ngħid jien u għalhekk xtaqt nifoka fuq tliet punti l-ewwel nett. Sforz kbira tiseħ iseħħ sabiex narmonizzaw ir-regolamenti u dispozizjoni tekniċi li japplikaw dana kollu qed jaħdem f'dan il-fażi jiġifieri. Qegħdin tiżguraw li jkun hemm implementazzjoni prattika ta' dispożizzjonijiet biex bekk ma ndajfux is-suq intern u mbagħad it-tieni punt ajopa. Il-ECB se jkollu supervizjoni tal-bank bħala supervisur wieħed Iżda dana skont għalik u għet nejsita, kif tista tiżgura s-supervizjoni ta' grupp bankarju u jkun hemm konsistenza t-tielet mistoqsija lill-EBA. X'inhu huma riski u l fih dan eh, ċaqli lejn l-Unjoni Bankarja, midja ġdida din. Il-Parlament u l-Kummissjoni kif jistgħu jgħinu sabiex niżguraw li ma jkunx hemm hawnhekk problemi. Raba punt, X'ingħidu dwar is-stress tests Kien hemm tentattiv eh, biex isiru dan is-stress test iżda li BA x'taħseb dwar dan l-eżerċizzju għaliex eh, forsi ma kienux stant f'saħħithom. Grazzi. Naħseb ikonna diffikulta jekk kulħadd tisaqsi ħafna mistoqsijiet daqqa. U allura forsi nisimgħu ftit oħra qabel ma nkomplu, naħseb dan jgħin. Silvi, jew Wolf, xi ħadd minn għalde? Silvi? Malaj, malaj, President, grazzi tal jintom eh, ġejtu għawnek, grazzi u koll għal xolkom. Se norbot ma dak li għalet Elisa, xini għal-fema ta'kom dwar il-proposti l-ġodda, dawna kif se effettwaw xolkom, per eżempju, il-taqsima il, tal-banek u l-assigurazzjoni dana kollu li jaħdmu fl-imkien mal-ECB. Għawnek fil-kamra, nishtiqu xift, nikkalmaw xifti t-dibattitu u jkonna ċertu disċiplina intellettuali. Aħna maħnix kontra aktar supervizjoni Ewropea. Aħna favur din il-ħaġa. Iżda per eżempju, l-ECB u li bija relazzjoni bejnietkom. Nishtiq kjarifika dwar dan u anki relazzjoni mal-pajizi li mumiex fi zona euro. Xini għal-fema ta'kom għalix tassew neħtiġu l-esperienza ta'kom dwar dan il-punt. U forsi nitolbukom terġaw tiġu għawnek il-qoddim. U għaffaċ li li kullħat forsi eh, jispon il-femittija b'dan il-mod. Iżda intom x'tasbu se jkunu l-effetti fuq il-pajjiżi li mhux fi żona euro. Mela mistoqsija oħra Sven jew min, min imissu. Ok? Fidek. Grazzi, naħseb se nati aktar xogħol l-esma iżda lix għalissa għalix forsi sissa fokajna ta' fuq l-aspet bankarju. Jena nilqa l-linji gwida tal-ezma li ħarġu li l autoritajiet kompetenti fuq eh, kustjoniet li għandu xasuma s-swieq f'dawn eh, l-aħħar sena u kienem ħafna u kol elementi dettaljati u ġew mill-uqa tajbin ħafna mill-autoritajiet nazjonali. Allura fuq livell numru 2 id-diskussjonijiet li għanna d-dejn dwar dan palissa dwar enija u anki intom issa wasaltu fit-tmim tal-iskadenza tagħkom x'proċeduri se jkollna sabi bħala zlaturi u nixtieq ukoll eh, nanalizza il-standards tekniċi tagħkom kif ukoll kif se timplementaw dak li aħna kena f'livell numru wieħed, x'proċess qed intippjanaw illi se nkunu qegħdin insegwu, sen kif ħaniġu trattati bħala kolleġislaturi u mhux bħala xi partijiet interessati oħra għaliex kellna korrespondenza interessanti fis-sajf e, waħna e, ġejna msejħa bħala partijiet interessati biss iżda aħna nixtiequ nkunu ktar involuti fil-proċess kollu mistoqsija wkoll dwar kemm intom fiduċjużi il standards tekniċi li produttejtu partikolarment fl-aħħar tax-xahar se jiġu aċċettati kemm minn din il-Kamra u anke il kunsill Grazzi. Right, thank you. Tajjeb ħafna mela forsi eh, ikun aħjar jekk inżommu ma' l-ordni u bekk nibdew blezma. Uh, Andrea għandu ħafna xi wieġeb u bad Gabriel. Grazzi ħafna l-mistoqsijiet qabel xejn imwieġeb il-mistoqsijiet ta' Sinjora Ferreira dwar kif qegħdin naħdmu fil-standards tekniċi u kif dan kollha jiżviluppa li tistgħu taraw fil-produzzjoni tagħna fl-aħħar sena hija li kellna enfasi fix-xogħol tagħna fuq is-single rule book. Din hija konsekwenza loġika tal-riforma li aħna d-dejjin minna fl-istess waqt u importanti li xi stadju ikonna biżejjed rizorsi u ħin għal partijiet l-oħra ta' xolna u għacċar li saħna dominati mis single rule book iżda aħna konxi illi leżas u leżma mhumiex edin bis-semek single rule book iżda għal supervizjoni konsistenti u anki għal supervizjoni diretta ta' min jgħid hawnhekk illi il-supervizjoni diretta fuq l-Aġenziji tal- rating ta' kreditu jista' ukoll iwassal għal aktar żviluppi iżda il-konverġenza u l-konsistenza huma partijiet li jeħtieġu aktar attenzjoni wara l-linji gwida u l-standards tekniċi eh, kollhom aktar semmi x-xogħol. U importanti illi nżommu dawn it-12 xar għal dawn standards tekniċi għax short stelling naħseb kena 4-5 xhur għal emir kena eh, ftit iktar walura huwa diffiċli, mhux biss diffiċli li nafala eżma, iżda preċisament biex ikonna l-involviment tal-partiċipanti fis-swieq. U allura naħseb li dan ifisser li eh, qegħdin jaċċettaw eh, anzi huwa diffiċli aktar biex l-standards jiġu aċċettati, però mhux fid-direzzjoni tajba u anki bil-proposti leġislativi naraw illi nżommu dawn it-12 il-xar bħala żmien biex nifanalizzaw dawn l-standards tagħna dwar Emir. U għacċar illi Emir kien l-ikbar kompetu għal din is-sena u kien hemm ħafna xogħol ammont kbir ta' xogħol f'dan il-qasam żviluppajna tim tajjeb ħafna u għal jiena fiduċjuż dwar il-kwalità li se nwasslu fl-istess waqt. Dana ovvjament tefa' ċertu pressjoni fuq il-organizzazzjoni u t-tim ħadem lejlu nar biex l-standards ikunu lesti. Huwa diffiċli illi eh, imbassru se jkun id-deċiżjoni tal-portana dan għabbazi tal-votazzjoni tal-maġġoranza kwalifikata iżdajna ottimista ottimist illi naslu għal dan ukoll. Ma nafx jekk jiena firmajt itra fejnet li jintom parti interessata biss fil-proċess wara li finalizzajna l-standards tekniċi tagħna. Nifhem il-proċedura hi li jintkom għandkom id-dritt sħiħ li tagħmlu intervent u tagħmlu l-punti tagħkom mbagħad aħna sussegwentement ikonna bżon inweġbu għal-jom. L-istess waqt naħseb il-ridu eh, niftakru illi u kol għanna l-impenji tal-G20 biex dawna ikunu umbat l-esti fil-rebija 2015. Umbat għanna u kol kwistjonijiet dwar panek eh, bħalma se jispiega l-kollegi tagħna għandna ħafna kooperazzjoni fuq bażi regolari bejn is-supervisuri tas-swieq u anki supervisuri prudenzjali għaliex għandna ħafna panek qegħdin jipparċipaw fis-swieq jiġifieri huma għandhom entitajiet ta' management tal-attivi u huma wkoll jipparteċipaw ukoll fil-infrastruttura ta' swieq u allura għandna ħafna relazzjonijiet bejn dawn is-supervisuri differenti u relazzjoni trid tiġi organizzata tajba u bl-aħjar mod kif is-supervizjoni prudenzjali ta' bank eh, iċċaqla għal livell Ewropew. Wara f'dan is-sens huwa tajb illi għandna din il-ħtieġa fil-proposta sabiex nkun hemm kooperazzjoni ma' tliet eżas, inkluż eżma, iżda ċertament irrid ikollna aktar saħħa u tifsira prattika. Yes, thank you, <clears throat> thank you very much. Grazzi, President. l net fuq l-isforz li jkun hemm armonizzazzjoni tar-regoli u l-implementazzjoni permettu li ngħid li aħna qed nagħmlu sforz kbir għall-armonizzazzjoni tar-regoli u intom u aħna flimkien fi CRD 4 CRR iżda għadna nofstrieq. B'eżerċizzju sempliċi qed nieħdu d-data kollha fil-kampjun tal-banek tagħna fl-eżerċizzju tal-kapital fl flimkien biex naraw li konna tip ta' bank Ewropew f'dan is-sens u naraw l huma l-approċċi tinqas restrittivi fl-erba' oqsma fejn sibna eh, approċċi differenti fil-livell nazzjonal. Qed nitkellmu dwar 300 punt bażi li huwa enormi għalhekk irdu nimxu triq mhux ħażin biex naslu għal regoli armonizzati Mbagħad fej kollok l-istess regoli fuq livell nazzjonali jkollok metodoloġiji differenti għall-evalwazzjoni tal-riski u biex twassal imbagħad għall azzjoni tar-medju korrettiv. Nu <clears throat> għalhekk tittara kif ħat titfal kulħadd fl-istess keffa bir-regoli armonizzati b'riżultati differenti. Għalhekk kellna l-istress test u xogħol ta' rikapitalizzazzjoni. Iżda naħseb li taħsowa maħtieġ huwa jinsab propju fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq il-pakket ta' Unjoni Bankarja. Manwal wieħed tal-regol ta' set wieħed ta' regoli. Mbagħad l-aġenziji kollha jiktbu manwal wieħed ta' regoli li kull aġenzija jrid ikollha fil portafol tagħha biex ngħidu hekk fir-responsabilità tagħha biex kulħadd jimxi b'regoli armonizzati. Rridu nagħmlu l-istess ħaġa anke għal żona euro apparti l-suq waħdini. Grazzi tal-mistoqsija fuq stress test. Stress test għandhom ħafna kritika fuqhom iżda naħseb tassow li għamilna xogħol trement biex niprofaw nisguraw li kunem konsistenza fil-data l-rċevejna biex nwaslu għal zida ta' kapital f'moment fejn tassow dan kien meħtieġ. Kif kont qed ngħid l-ammont ta' kapital li njettat fis-sistema huwa minn tal-inqas tliet darbit iktar qoli meta mqabbel ma' żieda ta' kapital tal-Istati Uniti fl-2009. U għalhekk it-tisih tas-sistema kien enormi. Iżda kellna impatt negattiv għaliex ċertu każijiet ta' banek li għaddew mit-test jew kellhom problemi minimi tat test mbagħad wara ftit ta' ġimgħat jew xhur kellhom iżidu kapital addizzjonal. Nista' nsemmi deksja, Bankja u dan kien punt importanti għalina lix biex nimxu l-qoddim irridu nizguraw li jekk ikonna responsabilità li namlu stress test ikonna u koll lodot legali sabiex niżguraw li r-riżultati ikunu affidabli. Irridu nkunu f'pożizzjoni fejn nistgħu naslu għal banek ikonna esterazzjoni mal-banek u niżguraw li d-dejta li jtuna il-banek ikunu affidabbli. U bħalissa dan mhux il-każ fortunatament. Fl-aħħar fuq l-Unjoni Bankarja l-għonet permetu li najt li fir rigward l-IBA versus CCB dan huwa importanti pass li neħtieġ isir issa u malar kim jista' jkun. Għaliex intervent bejn sovereigns differenti qed joħloq segmentazzjoni kbira fis-suq u qed iwassal għal ħafna sogri ta' riżultati li ksibna. bil-arkitettura Ewropea U għalhekk teħtieġ issir, trid issir mill-iktar fis possibbli u b'mod ambizjuż. Hemm sfidi kbar ukoll fuq relazzjoni bejn l-IBA u l-ECB. Id-deċiżjoni kienet li nimxu lejn żona euro b'soluzzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew għal dan għaż-żona euro u naħseb li din hija sfida li tinsab propju fil-qasam sabiex tkun tista' ssib ir-riċetta tajba biex iżomm is-suq waħdini fl-imkien. Għandek bżonn regoli komuni, mhux regoli differenti li applikaw għal banek differenti taħt il-ġurisdizzjoni tal supervizur waħdini. Imbagħad għandek bżonn leġiżlazzjoni li tiġi diskussa bħalissa minnkom xorta waħda tħalli wisqlok għal flessibilta nazzjonali. U għalek is-sogru għal li jkollok regoli waħdina fiż-żona euro u flessibilta għal-bija tas-suq waħdini u dan wassal għal polarizzazzjoni. Mara minn bat irridu naraw il-prassi ta' supervizjoni li sibiet it-tissus wara supervizjoni wahdanija fiż-żona euro. Din hija opportunità wahdanija li titinħatef biex nagħmluha fis-suq waħdini. Nimxu fl-istess direzzjoni, l-istess metodoloġija, approċċ konsistenti tassew għal suq waħdini. Jiena naħseb li dawn huma l-kwistjonijiet ewlenin u biex nimxu l-qoddim irridu nżommu f'moħna u koll u qoddimajnija il struttura komplessiva. Rridu nqisu l-punt importanti l-investituri bħalissa qegħdin jagħmlu differenza bejn bank li ieħor skont is sovrin li qed jipprovdilhom irpar. U għalhekk iktar ma jkun hemm irpar għas-suq waħdini iktar tant l-aħjar li nkunu nistaw mbat niksbu unjoni b'saħħitha u li tkun tiflaħ għal kriżi Grazzi, naħseb li għalhekk importanti li nimxu lej unjoni bankarja. Gabriel, jek joġbok, grazzi ħafna għal mistoqsijiet u niprofa nsemmi dawn iż-żewġ elementi. Fuq is-settur tal-assikurazzjoni iva l-kwistjoni tal-standards, rulebook u l-prassi ta' supervizjoni hija relevanti ferm. Kif kont qed ngħid diġà, jekk nemnu li billi konna set wieħed ta' regoli ħansolvu l-kwistjoni kollha sejrin żball. Irrid ikonna prassi aktar armonizzata u b'saħħitha ta' supervizjoni. Jekk tassew iridu suq waħdini, dan huwa importanti ħafna. Inna naħdmu biex ikonna solvenza tnejn u nittamaw li jkun nista jidħol fis-seħ mal-aktar fejs, importanti anke asset wieħed ta' regoli, single rule book u kif semmejt qabel għandna l-standards u l-linji gwida li huma fondamentali u relevanti, iżda propju minħabba dan il-fatt li aħna nemnu fis-supervizjoni u fuq il-konsistenza importanti li nifukaw fuq il-kwistjoni ewlenija. Jekk tħarsu lejn il-konklużjonijiet tal-Bord ta' Stabilità Finanzjarja l-FSB irridu jkollna livello ta' solvenza ta' kapital li rkupru rizoluzzjoni li semmow iktar ġestjoni tar riski, iżda nitkellmu wkoll dwar li nżidu l-effettività ta' supervizjoni. U din hija xi ħaġa li donna qed tintessa xi ftit. Għalhekk importanti għalina u nemmen li fil-livell nazzjonali rridu nixtarru talima dwar dan. L-implementazzjoni ta' supervizjoni importanti hija vitali u għalhekk mbdejna nizbilupaw dan fl-ewwel passi, dak li nsejħu bħala manwal jew linja gwida ta' supervizjoni biex ikonna laqwa prassi fl-oqsma differenti. Imbagħad pass pass inkunu nistgħu naslu għal manwal tal-għanijiet ta' supervizjoni. Nemmen li dan jeħtieġ isir għas-suq waħdini. Hija fondamentali li dan iseħħ għas-suq waħdini. It-tieni fuq l-Unjoni Bankarja. Bħala Ewropew konvint tassow jiena naħseb li qed neħdu l-passi meħtieġa. Nemmen li rrid ikonna definitivament fuq medda qasira ta' żmien mekkanizmu waħdini ta' supervizjoni fl-Ewropa. Iżda nafu l-koll li l-assikurazzjoni mhix is-sistema bankarja, hemm differenzi, hemm sogri differenti, għandna modelli ta' negozju differenti, iżda anke fl-assikurazzjoni rrid ikollna iktar konsistenza ta' supervizjoni. Ma rridx nidħol fid-dibattitu istituzzjonali jekk għandix ikun EOPA jew l-ICB, Il-kwistjoni ewlenija hija li narfu li anke fis-settur ta' assikurazzjoni rridu nużaw dan il-proċess biex ikonna riflessjoni min-naħa tagħna U naħseb fuq is-settur ta' ġikarazzjoni għan iktar ħin biex nirreflettu fuq il-passi li rridu jinieħdu fir rigward il-kompeti u l-setat ta' IOPA e biex iktar ikonna supervizjoni konsistenti. Nista' nserħilkom raskom li noħroġ bidejja dwar dan, diġà nirreflettu fuq u da u hemm oqsma fejn tassow u nistaw konna iktar konsistenza u nieħdu passi għal ġejjieni. Irrid ikonna dan speċjalment tal- il-responsabilità tal-gruppi ta' assikurazzjoni transkonfenali. Mbagħad fuq il-konglomerati finanzjari kif dan ħajintlaqat, dan huwa punt li naħseb irid ikun aktar ċar biex naraw xem mill-proposta tal-Kummissjoni fuq il-konglomerati finanzjari. Nafu li hemm restrizzjoni mit-trattat fuq is-supervizjoni tal-assigurazzjonijiet, iżda hemm ukoll ir-realtà tal-konglomerati finanzjari u naħseb li rridu nqisuhom. Hemm sfidi ovvjament biex naraw kif ħanapplikaw l-Unjoni Bankarja għal konglomerati finanzjarji nemmen li jista' jkun hemm rwol għal EOPA biex ikollna aktar konsistenza ta' supervizjoni fl-Unjoni Bankarja. Nittamaw li jkollna anke riflessjoni fuq is-settur tal-assigurazzjoni. Grazzi. Il-President, grazzi nieħod tlieta li tal Sven Jurgen u Anni Podemata. Sven. Mela, anki jekk ma nistax narak għaliex għandek kamera d-diemek, grazzi. Grazzi tal-li qed nerġgħu narawkom hawnhekk, xi ftit punti li nixtieq nagħmel. Grazzi tal-tweġibit bil-miktub nixtieq ngħid li xorta għandi problema fir-rigward l-għamla ta' uħut mill-gruppi ta' eh, partijiet interessati ma kellix tweġiba u kelli esperjenza ħażina wkoll fl-aħħar sena fir-rigward xi proporzjonalità, speċjalment fir-rigward l-obbligi ta' rapportaġġ għal banek li kellhom jagħmlu bookkeeping taħt il-kappa nazjonali. Naħseb li huwa importanti ħafna meta nimxaw għal iktar integrazzjoni li l-fiduċa tal-laturi kollha li l-Ewropejizzazzjoni ma tfissirx eh, li tkisser diversità dan huwa importanti ħafna għalhekk nistaqsikom li zommu ma approċċ pro-Ewropew li fl-istess ħin iqis id-diversità bħala as importanti u mhux nkunu konfondu il-diversità billi nkunu laxki fuq diversitajiet u fuq differenzi, mhix l-istess ħaġa. Fuq l-Unjoni Bankarja jiena nemmen li fuq il-rigward il-konglomerati ma tantx naqbel wis. Inti għat li jrid ikun hemm iktar ċarezza sur Bernardino, iżda xinu għar rwol tal-Jopa? Forsi tista' tgħinna iktar xie tridu? xi tridu. X'drittijiet, x'regoli, xi strutturi. L-aħħar punt? Nixtieq nisma' ftit aktar x'problemi qed taffaċċaw fix-xogħol bejn livell Ewropew u s-supervizuri nazzjonali. Jekk nimxu għall-integrazzjoni ta' Unjoni Bankarja, xorta waħda ħanħabtu wiċna ma l-istess problemi li wasluna l-problemi fi stress tests. U għalek nishtiq nkun naf. Intom konta tajdu li għandkom bżonn aċċess għal data diretta surendrija u l-problemi ta' kontrolli. Naħseb li dinija xi ħaġa li rridu nieħdu bis-serjetà u nixtieq nkun naf jekk faċċejtux aktar problemi anke fl-ESAs l-oħrajn Jiġifieri l-awtoritajiet ta' supervizjoni Ewropej biex nimxu l-qoddim. Kurjuż fuq l-IBA x'attivitajiet tixtiequ tiżviluppaw fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur. Naqbel li fil- fil-tlet istituzzjonijiet intom it-tielet forsi f'dan u għalhekk nilqa li tixtiequ tagħmlu aktar. Forsi tista' ektar iktar dettalji fuq dan tkun xi ħaġa sabiħa. Il-President, Jurgen, jekk joġbok. Iva, grazzi ħafna, Sharon. Ntqal ħafna, staqsejna ħafna, iżda xi punti li nixtieq nżid. Żewġ livelli ta' kooperazzjoni, mod orizzontali bl-involviment ta' tliet istituzzjonijiet u wieħed vertikali, kooperazzjoni bejnkom u l-awtoritajiet nazzjonali. Nixtieq nkun naf aktar dwar x'taħsbu u fejn taħsbu li jista' jkun hemm nuqqasijiet, fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet fl-opinjoni tagħkom. Interessat ħafna fuq dan. It-tieni mistoqsija indirizzata lilkom it-tlieta xi tajdu dwar l-istrumenti f'dan il-qasam ta' politika sabiex bekk jippermettilkom li tagħmlu x-xogħol tagħkom kif suppost. Liżas biżejjed jew taħsbu li hemm xi naqqasijiet jew affarijiet li nistgħu ntejbu Dan għadu fażi ta' testjar, ta' prova, għadna fil-bidu u għalek interessat nisma minn għandkom xtaħsbu dwar dan, x'nistgħu ntejbu. Fuq l-Unjoni Bankarja mbagħad smajna diġà fuq Missur Enrija fuq dan, grazzi għal kummenti tiegħek, iżda forsi nista' naħtab din l-opportunità għal mistoqsija supplementari. Taħseb li tagħmel sens li jkollna diviżjoni ta' supervizjoni bej li u l-EBA Meta jkollok żewġ istituzzjonijiet fisser iktar koordinazzjoni, iktar koordinazzjoni u ftehim li li tisir miż-żewġ naħat u taħsbu li jagħmel sens fis-suq waħdini taħseb li jagħmel sens li jkun hemm żewġ livelli, żewġ saffi. Issa l-Sur Bernardino mistaqsija oħra fil-mezzi ta' xandir Ġermaniż, Ġermaniżi nafu li hemm dibattitu fuq dan. Għandkom xi kommenti xi tajdu fuq dan? Grazzi. I think it's Annie. Annie issa. Grazzi, Sharon. Meta nżommu f'moħħna, qiegħda hawnhekk. Meta nżommu f'moħħna li rridu supervizjoni bankarja effettiva u din qed immira mhux biss li tevita kriżi oħra li tfeċ fil-ġejjieni iżda li jkun hemm finanzjar tajjeb tal-ekonomija reali, jiena nixtieq nistaqsi lil ba imma nilqa anke kummenti mill-presidenti l-oħra Sura Enrija, fuq il-kwistjoni li ħriġna dwar il-rekomendazzjoni li ħriġna fit tmin tal-2011 fuq il-rekapitalizzazzjoni tal-banek. Nistaqsijek id-nuqqasijiet kapital tal-banek kienu xo t-xeklu il-kapacità tagħhom li jiġbru l-fondi u dan wassal għal deklin kbir tal-ekonomija reali. Iżda kien qisu wkoll li skont id-data tagħkom 95% tal-nuqqasijiet li ġew identifikati intlaħqu minn intlaqtu minn azzjonijiet diretti ta' kapital nafu li xorta waħda tem restrizzjonijiet u rajt anki deċiżjonijiet li għamiltu permezz ta' tweġibiet bil-miktub l kumitat jiġifieri tax breaks, ottijiet finanzjari diretti u garanziji diretti pubbliċi xorta waħda dimħasba li dan mhux daqshekk vijabbli għaliex il-konsolidazzjoni fiskali għandha rwol xtaqdi u għalhekk nixtieq nistaqsix politiki u għodot iridu jidħlu fis-seħ biex niżguraw li s-settur bankarju jerġa' jippumpja l-flus għar l-ekonomija reali. Fir rigward il-finanzjament tal-swieq kapitali, din hija għażla minħabba s-sitwazzjoni serja li għaddejjin minna u jekk iva, xinajdu dwar in-negozji żgħar li għandhom iktar xkiel, aktar ostakli għall-aċċess ta' swieq kapitali meta mqabbel mal-entitajiet il-kbar. Okay, that's... Tajab, issa, nistaw nieħdu l-istess ordni għat jew bil-kontra, mela eh, nżommu l-istess. Nibda billi inwieġeb għal xi kummenti li saru l-ewwel waħda, pereżempju fuq kif inhu mamul il-grupp ta' stakeholders, aħna feżma li għamilna kien hemm proċess pjuttost tiebes biex naslu għall-istruttura tajba. Kanna diskrezzjoni pjuttost limitata jek tħares lejn il-rekwiziti ta' bilanċ ġeografiku, l-ikbar gruppi, ecc. U kolli li aħna pjuttost kontenti bir-rappreżentazzjoni fil-grupp tagħna il-President, rappreżentant mill-komunità ta' investituri u settur finanzjarju l-iktar dak b'saħħtu l-iktar għandu riżorsi ma titħares li l-kompożizzjoni kollha li hemm fir-regolament għal dan il-grupp u naħseb li hemmhekk tittara jekk trid li tibdel il-kompożizzjoni. Meta waħed iqis il-qafas imma li kellna naħseb li kellna rappreżentanza pjuttost tajba minnaħa tal-konsumaturi fuq kompożizzjoni orizzontali, kooperazzjoni orizzontali bejn tlet esas. Nasab li kellna progress pjuttost tajjeb fis-sena u nofs li għaddew il-Komitat Konġunt. Mhux qiegħed hemmhekk biex ikun xi tip ta' rappreżentazzjoni għal bqija tad-dinja sewa kif ħarsu lejna, nasab li wasalna għal l-andament issa kostanti ta' xoltana u din ħagġati la' soddisfazzjon. Dwar il-kooperazzjoni tal-ħaddima tal-ezma u l-autoritajiet kompetenti nixtieq illi aħna naslu għal finanzjarjament sħiħ min-naħa tal-Unjoni Ewropea Problemi waħda mill-membri nazzjonali tagħna issa meta jivvotaw għal iktar attivitajiet għal esma l-budget ikbar għal esma jivvotaw ukoll għal budget aktar baxxa lihom u għalhekk idu nirrealizzaw li sistema supervizorja attwali mi sistema fejn l-Ewropa qiegħda tista' l-affarijiet minn idejn dak nazzjonali. Imma irridu nirrealizzaw ukoll illi il- persuni li jivvotaw ħajkunu għadin darom mal-ħajt, għandek dana lemja, l-attività regolament ta' short selling, hemm ħafna affarijiet u huma jridu jagħmlu ktar xogħol għalhekk. Fuq l-istrumenti nixtieq nifoka fuq il-leġiżlazzjoni settorjali. Kien hemm xi mistoqsijiet ukoll dwar l-att tal-protezzjoni tal-konsumatur kien hemm nixtaq li jsir iżjed. Aħna se nagħmlu ħafna iżjed supervizjoni imma l-leġiżlazzjoni settorjali tittejna mifid ukoll ħatejna hemmhekk. Imma għandna bżonn is-setat sabiex niprobixxu ċertu prodotti jew attivitajiet. Importanti li jkollna dal-istrument. Rridu wkoll ngħaddu għas-suġġett tal-inducements għanna l jgwidi fuq il-ħlas tal-kumpaniji ta' investiment imma mbagħad hemm dawn l-inducements illi jingħataw mill-oriġinatur tal-prodott lill-konsulent. Aħna nafu li dan il-proċess ta' konsulenza hija influenzata ħafna minn dawn l-inducements, għalhekk aħna ma nistawx nikkumpensaw l-supervizuri jekk l-inċentivi oriġinali ma jkunux tajba. U aħna nistgħu ngħaddu għal mudell ta' disclosure, jekk ngħaddu għal mudell ta' disclosure biss ħajamela diffiċli ħafna supervisur illi jikkompensa l dawn daw l-inċentivi li ma jkunux għal parir tajjeb. Kem ħafna punti interessanti ħan prova nara kif ħawieġa. Fuq il-grupp ta' stakeholders aħna għamilna ħafna xogħol biex nippruvaw nilħuq bilanċ u għandna issa grupp jutost bilanċjat, diversifikat għandna l-unions li mhumiex kuntenti kien hemm minn ressaq ukoll lej l-ombudsman u aħna qegħdin nistennew issa lill-ombudsman biex jgħidilna xi jaħseb u skont dak li jgħidilna mbagħad nimxu Però dana il-grupp mhux l-unika mezz għal l-interazzjoni bejn il-gruppi. Aħna kellna laqat regolari ġifri kull sentejn. Dafte kull sena kellna laqat aħna ebna li ridu nisimaw xieħsbu naħseb li dan. Għalek miexi pjuttost tajjeb u ġala darba ikollna deċiżjoni tal-ombudsman nikkonsidraw ukoll il-kompożizzjoni tal-grupp tal-partit interessati, pero nejdlom proset pala grupp ta' xoll li għamlu u għadin jatu kontribut tajjeb għal xoll tana. Dwar id-diversità u l-uniformità jiena naqbel ma dak li għat inti sur Giggles. Dan hu l-approċċ tagħna fuq l-obbligi tar-rapporti aħna Nixtiequ nibdew l-ewwel bambitu wiesa ħafna li jinkludi istituzzjoni żgħar li mhumiex taħt l-IFRS. Aħna nafu li jista' jkun hemm impatt fuq banek żgħar. U issa noqdu attenti wkoll kif napplikaw din l-IFRS għal banek. Imma Importanti li ħafna mill-informazzjoni li qed intalab taħt l-IFRS hija diġà disponibbli fuq livell nazzjonali wkoll importanti li jkollna uniformità kemm jista' jkun. Imma iva, nifmuh il-punt ta'kom u ħan konsidra fuq il-konglomerati ħan ħaġa waħda biss. Aħna mixin lej revizjoni fundamentali ta' konglomerati, wara kiena nistidinkom biex tamlu l-istess ħaġa li qed nipprova nagħmel jiena f'xogħli illi konna reviżjoni fundamentali. Jiena qed nipprova nifhem aħjar jekk id-direttiva tal-konglomerati għenitx matul il-kriżi il-fatt li aħna kena dawn id-dispożizzjonijiet enew jew le. Kenna konglomerati illi jesfaxxaw ġifiri id naraw se jiġri xirt jinbidel U dana ġifiri apparti l-Unjoni Bankarja li hija kwistjoni ewlenija mbagħad. L-impressjoni tiegħi hi li il-leġiżlazzjoni qiegħda mhix b'saħħitha biżejjed sabiex tibdel is-sitwazzjoni għal dawn l-organizzazzjonijiet il-kbar. Għana żewġ oqsma importanti ta' xogħol fil-qasam tas-self fil-mortgages. Fil U suġġetti ieħor importanti fil-kriżi li ninsabu fija hija l-ġestjoni tal-arrears. Speċjalment fil-każ ta' dawk li għandhom diffikultajiet biex iħallsu il-mortgage tagħhom, id-dejn tagħhom. Imbagħad għandna xogħol ukoll mal-ITF fil-qas jiġi koordinat mal-eżma, l-eżma qed tieħu ħsieb il- il għas partikolari waħna għadin nħduħsib ħagħuħru ma t dispozizjoni il-distribuzzjoni għadda għadin nħduħsib il-ġestjoni tal riskju ħajn kolna rapport dal-waqt u għahna għakun għadin għamlu rapport u koll dwar il-prodotti differenti tas-suzzjoni sabiex kopru koll il-lat tal-konsumatur. Jina ħadseb pali xinna namlu pressjoni fuq il-banek biex joħorġu bil-kapital u ma kellhom diffikultajiet biex jisibu l-fondi. U setaw jużaw forsi il-pożizzjoni tagħhom sabiex. Ibbijaw ċertu prodotti ta' kapital, riskjużi. Hemm bżonn illi nist xtaru għamil rip din il-ħagġa u għan diskutu għaw fil-barbar ta' supervizuri il-ġimma d dwar il-loopholes il-vojt nuqqasiet li jem. Intom tajtuna setat importanti foqsma ta' per eżempju ksur ta' liġi, medjazzjoni, ħarsin ta' konsumatur u situazzjonijiet ta' emerġenza. Dawn is-setat importanti huma marbuta mal-eżistenza ta' regolamenti. Iġifiri, kien diffiċli illi aħna nattivaw dawn is-setata lix per eżempju fil-qasam bankarju memx regolamenti għad u memx regoli direttament applikabli. Ġifri din hija ħaġa importanti u nixtieq ngħid ukoll illi f'ċertu każijiet għanna l-impressjoni li għanna jew l-odda biex biex nikkonvinċu l-autoritet nazjonali biex jikkooperaw forsi mezz iktar sottili. Sottili għan kalla l-bazuka l-inġelu għom bil-fors u eh, triq nofs memx. Xtaqt nejdira di ħagġa, naf forsi miex id-daqsa preċiza, ma' kum, bat Il-governanza tal-autoritajiet aħna qegħdin fil-perjodu differenti ta' tranzizzjoni bi struttura ta' komitat u l-autorità. U nasab li xi ideat li resqet il-Kummissjoni fil-pakket tal-Unjoni Bakkarja ġifiri pendens indipendenti u il-proċeduri ta' maġġoranza bil-kontra u maffajt li ta' min jikkonsidru iżjed. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet li li. Kienu interessanti ferm u nixtieq nisħaq għal darbohra. Ilija biz parti zaħira ħafna. Iċ-ċifri finali li rċevejt illum fil-fattu ma tantaħjar kważi kważi għax 107% ta' shortfall ġenerali hija koperta minn miżuri ta' kapital u l-innuqas li hemm ta' self hija vera limitata xi 0.8% u ħafna minn dan huwa fil-fatt fuq talba tal-awtoritajiet Ewropej, ġifiri għanna saċertu punt dan il-leveraging. Memx dan il-leveraging għat jeżisti. Speċjalment f'żewġ ċoqsma, l-ewwel nett il-sistema bankarja globali, il- leasing u affarijiet hekk. Apparti minn hekk għandna l-fondi tal-dollaru Amerikani li dejjem qegħdin jonqsu. U mill bandal l-aħna għatana dak il-leveraging ta' pajjiżi li qegħdin taħt stress sovran. Dan huwa sa ċertu punt ukoll immexxi mid-domanda. U għandna wkoll iżda settur bankarju illi qed issir dejjem iktar prudenti fil-mod li isellef. Għalhekk idu noqogħdu attenti. Il-leverage għandna bżonnu. Għanna innaqsu il-leveraging għanzi. leveraging jgħajt il-kellim. Hemm bżonn per eżempju illi in eh, niksbu l-kapital nżidu l-kapital dan huwa mod tajjeb, tajjeb ukoll pereżempju naħdmu fuq attivitajiet tal-kapital, tal-attivitajiet tal-kapital. Anke nirrikonoxxu it-telf, dan huwa mod tajjeb ħafna kif nistgħu innaqsu il-leverage. Li naqsu is-self però mhuwiex il-mod ideali, dan huwa mod ħażin, rridu nsibu bilanċ aqwa. U nittama li jiġi rikonoxxut dan jiftijem. Fuq il-selfa l-SMI aħna batna rapport li kummissjoni fuq ċertu ideja dwar xista jiġri hemmhekk u dan qed nibatuh ukoll dan il-kumitat li aħna lesti li niddiskutuh ukoll. Bażikament il-punt tiegħi illi jaf iva jkun riskjus perikolus il wieħed jgħin is-sef l semmis bil-wieħed jippreġudika il-riskju tal-banek. Dik it-tejn l-SMIs matul kriżi ili kollok żieda tal-kapital Ittaffi taffi is-sitwazzjoni b'dak il-mod għax Il-krizi hija il-moment fejn is-self lill smis ikun liktar diffiċli u hawnhekk huwa l-moment fejn rridu um, ehm, nieħdu Gabriel jekk jogħġbok. Iva, nipprova nindirizza l-punti u l-għanin. Grazzi sfena l-mistoqsija dwar l-stakeholders, il-kollegi tiegħi diġà wieġbu. Minnaħa għana aħna provajna tassew nil-ħu kopożizzjoni bilanċjata u gwaljanza Kultant L-importanti wkoll huwa rivel ta' rizorsi li l-element tal-konsumatur għandhom għad dispożizzjoni tagħhom minnaħa tal-industrija u m'għandhom rizorsi għandhom preparati minnaħa tal-konsumatur iktar diffiċli li għamilna u li qbilna ma' rappreżentanti tagħna fil per eżempju fl-oqsma tal-assigurazzjoni u li fix xor tagħna minna qisu noti jew l fuq sma differenti, per eżempju Solvency 2, sabiex nejnu għan biex jiġu għad diskussjonijiet u jifmu l-aħjar affarijiet minn perspettiva tal konsumaturi. Ġifieri hija daqsxejn ta' preparazzjoni li għadin namlu biex nejnu li gruppi ta' stakeholders tagħna u kifat jina pjuttost kontent bil-kollaborazzjoni li għanna magħhom fuq l-Unjoni Bankjarja u l konglomerati finanzjarji Naħseb li hemm bżonn nifmu aħjar xirri tisir fuq daw il-konglomerati finanzjari. Provajt nispjega jienu illi huwa fatt li l ma jistax ikollu seta diretti fuq il-kumpaniji ta' assikurazzjoni dan qegħdin fi trattat. Imbagħad qed ikun hemm ukoll supervizjoni addizzjonali fuq livell tal-konglomerati, ġifieri mhux ħajkun hemm seta diretti li li għat jassigura. Ma nafx eżattament kif dawn is-setat jistaw jitwettqu fl-aħħar mill-aħħar. Però kifat, importanti li nirriflettu anke mill-perspettiva tal-assigurazzjoni għax hemm passi li jistgħu jittieħdu pereżempju. Modelli interni. Issa bħalissa qegħdin ngħaddu lejn solvency tu bil-perspettiva li jkollna modelli rikonoxxuti e rikonoxximent tal-kapital. Diġa qegħdin naraw differenzi f'dan il-perjodu ta' preapplikazzjoni minn awtorità l-oħra. Issa jekk tingħata iżjed setat li jopa aħna naċċertaw li jkun hemm konsistenza f'daw il-modelli interni u aħna bekk nkunu per pereżempju f'termini ta' konglomerati finanzjarji mal Unjoni Bankarja nkunu fuq il-mejda mal-ICB biex diskutu wkoll f'termini ta' konglomerati. finanzjarji. Dwar l-elementi jistaw jitsejbu, per eżempju, għacċess għad data individuali, iva ovvjament ċertu għasma għanna għacċess għal din it-tip ta' informazzjoni, ma din hija xi ħaġa illi l-autoritajiet supervizori nazzjonali jridu jkunu jafu xemm eżattant fi direttivi fil-regolamenti, ġifiri jiena bla dubju nilqa xi ħaġa aktar ċara fir-reviżjoni tar-regolamenti f'termini pereżempju ta' evalwazzjonijiet ta' impatt kwantitattivi sabiex ikollna informazzjoni individwali trasmessa għand l-Eopa sabiex nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna. Ovvjament għandna bżonn li d-dejta biex nagħmlu l-evalwazzjonijiet tagħna. Għalina, meta jkollna l-analiżi tagħna u l-inkjesti tagħna, ikun iktar faċli morru direttament għand il kumpaniji ta' assigurazzjoni jkollna dialogu direttament magħhom u hija ġesta tittejjeb di. Kif fatt bil-bidu fuq il- protezzjoni ta' konsumatur u artiklu 9 Dana importanti ħafna xek ma jkollokx inti fil-leġislazzjoni bażika il-possibilità li tieħu azzjoni tipprojbixxi tillimita ċertu prodotti ċertu aspettattivi mir-regolamenti li daħħaltu intom u daħħaltu artiklu disa intom fir-regolament. Undo l-aspettattivi li aħna ma nistgħux inwettqu mingħajr il-bidliet fil-leġislazzjoni. Ħaġoħra tista' tittejjeb mill-lat tal-pensjonijiet it-tielet pilastru prodott individwali fejn bla dubju hemm nuqqas ta' approċċ Ewropew. Hemm bżonn ta' aktar trasparenza f'dan il-qasam. Sabiex jimbena il- l-istruttura ta' sikurità soċjali fl-Ewropa. u l grupp tal-partit interessati dwar il-pensjoni tirrakkomanda dal il-Kommissjoni fuq Solvency 2 dan huwa proġett li ilu għaddej għal ħafna żmien issa. Mhijiex ir-responsabilta tiegħi f'termini ta' implementazzjoni, ġifiri dak li nista' ngħid jiena u illi jiena smajċ kellhom xejdu il- jiena anzi inħeġġeġ il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex jaslu għal kalendarju ċar u realistiku li tassew jaddi il-sinjal li Solvency 2 ħajjiġi implementat. Aħna nafu nifmu illi il kustjonijiet tagħna f'termin ta' dan il-pakket ta' garanziji Għanna nilqaw l-responsabilta li tajtuna biex namlu l-votazzjoni u ħares u r-rekomendazzjoni tana l tlet istituzzjonijiet b'mod indipendenti. Imma, Aħna dukunu ċari u koll li ma nistawx lura. Jina għalija dinja ċara, Solvency One li għanna bħalissa u ħanajt l-affarijiet kif huma ma koprix il-riski li jazistu emmek, u emmek kantkom, għandkom il-risk dashboard li ħarġet li jopa. U jek taraw il-riski li jazistu f'din il-dashboard, ħafna minnom dawk li huma partikolarment eh, diffiċli issa ma jumiex eh, maqbuda taħt solvency wieħed għalhekk hija xi ħaġa fundamentali rridu nimplementaw solvency tnejn għandna bżonn ta' kalendarju għandha bżonn ta' soluzzjoni għax anke fuq livell internazzjonali din hija fundamentali għall-Unjoni Ewropea rridu nkunu kredibbli anki maċ-ċittadini f'termi ta' assigurazzjoni u il-pensjonijiet naħseb dan huwa punt fundamentali kif jista' jikkontribwixxi għall-ekonomija u dan għandu x'jaqsam ukoll mal-evalwazzjoni ta' riskju. Aħna rridu li dawn il-pensjonijiet il-fondi ta' pensjonijiet jinvestu imma f'ambjent regolatorju tajjeb għax l ħaġa li jista' jkollna għal finanzjament tal-ekonomija huwa propju li jkollna l-perċezzjoni l-idea li billi naqsu rekwiżiti fuq atturi bħal l-assigurazzjoni u l-pensjonijiet nkunu għadin namlu ġita tkabbir. Rajna naħseb fuq ma oħra ma meta namlu dan, għanna bżon ta' skabbir iva ma tkabbir tkun sostenibli u dana jista ikolna biss jekk ikolna rekwiziti tajba għal l-atturi ta' s-suq finanzjarju, ovvjament l-assigurazzjoni u l-pensjonijiet bla dubju ikunu entitajiet illi jgħinu il-finanzjament tal-ekonomija u proġetti bħal per eżempju venture capital, etc. ċertament ħa ninvestu fihom imma ejja ma nipprovokawx aktar riski u iktar krizi minn li tiġa kellna ejja nitalmu minn dak li ġara. Grazzi ħafna mela kellna ħafna mistoqsijiet interessanti u twala baqanna żewġ rounds ta' tlieta, iġifiri kulħadd irid iżom fil-qosor xinkella inkella jkolli naqtalkom. Issa, Skinner, Kroger, Kufford, Ford, Peter Kirchbach. Mela, fil-qosor, fuq l-essa ta' Mux biex nitċajta ma taħseb li l-aħjar mod biex insolvu għadija leġizlazzjoni ex ante jew ex post l estra territorialità. Imbagħad il-fondi, inti semmejt għażla jew 100% l-Unjoni Ewropea jew inkella levi industrijali x'tippreferi u kif tuża f'referenza għal kumitat konġunt xi ħaġa li s'issa għadha ma semmitx. Imbagħad fuq Europa, Gabriel. E, meta mill-qrajt jiena fuq il-website inti għattu li semmejt il-pensjoni personali dana x'ifisser. Naqbel dwar Solvency 2 illi ċertu nis jipreferu kieku Solvency 1 fl-Unjoni Ewropea bħalissa u ma nistawx nemnu ma nistawx aħna naċċettaw li dan xi darba jkun il-każ. Ivo Kjoġbok. Grazzi, Signor President. Mistoqsija waħda Tassur Andrea, President l-President. President, il-surenri President tal-Autorità Bankarja, meta tħu konsiderazzjoni il-supervizjoni indipendenti tal-ECB, l-Autorità Bankarja Ewropea ħad korresponsabli mid-definizzjoni u l-implementazzjoni tal-rulebook komuni għal banek ta' 27 stat membru Ewropew. X'taħseb inti allura kif għandna naċċertaw illi il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fih dan li BA ma jwassalx għall outvoting ta' membri li mumiex fl-Unjoni Bankarja. Mela mqabla ma dawk il-membri li jkunu parti mill-Unjoni Bankarja. Grazzi Viki Kjoġbo. Għal darbohra, mistoqsija liba. Sur Erjaj, jina kont kontenta ħafna nisimek titkellem dwar regoli ibsa fuq il-likwidità kapitali. Jiena ili nistaqsi kummissarji kulħadd ħan implementaw bazi aħna ma l-Ewropa. Jiena tassew naqbel l qalb li rridu nisalmu mill-modi u fejn possibbli kolna f'temiet internazzjonali fuq likwidità kapitali. Inti jista' jkun implikajt jista' jkun hemm regola waħda għal dak taż-żoni euro u regoli iktar ehm, forsi jinqas stretti għal dak li mhumiex fiż-żona euro dina żgur mhix aċċettabbli għalija. Issa jiena bħala waħda minn negozjaturi fuq CRR kieku kellna nieħdu it-test attwali tal-Kunsill fuq il-regolament tal tal kapitali. Dan ħajkun konformi ma' Basel fuq il-kapital, inti tkellimt dwar il-punti li hemm differenzi aħna konformi jew hemm nuqqasijiet u jekk ma nkunux konformi jagħmel differenzi tagħmel differenzi jekk il-banek il-kbar pereżempju jkunu konformi ma' żar le għax nafu li ħafna differenzi jisom imma jagħmel differenza imbagħad il-likwidità. Ibraħ kummissjoni bagħtitina verżjoni ġdida fuq il-likwidità aħna qegħdin inserħu fuqhom issa matul il-perjodu ta' osservazzjoni sabiex tikkalibraw dawn ir-ratios tal-likwidità. Il-Kummissjoni donna ħasret l-standards kollha ta' rapportaġġ. Isom ħasru kollox, ħasru l-annes, ħassu il-kelma trasferibli qabel il-kelma as, wara. U il-Kummissjoni ikkonsultat ma'kom qabel ipproponew daw il-bidliet u mbagħad Il-revizjoni intom fuq il-sef tal-SMEs, CRD, CRA, intom għattula l-rejtu għal-kommissjoni dina, unishtiq nara jena xek ma nistax nil-negozjak ma kolli istess informazzjoni. Importanti ħafna għalija għalek li intom tkunu independenti. Intom għattu li ħajkun dan il-rulebook wieħed u kollega tu kif saqsa xiġri jekk ikunem hemm Eh, xidri biex iżommu intom, kif għatamlu biex tibqaw indipendenti? Jekk ikollna supervisur wieħed li jikkontrolla l-maġġoranza tal-voti jkun hemm kważi maġoranza kwalifikata. If you can manage nobody to... Jekk joġobkom, forsi żommu manħin ta' ħames minuti, bat kunu nistaw. Inkomplu bit-tieni round. Grazzi. Mela nibda dwar l-ekstra territorialita dan il-punt huwa marbut mal-fatt li s-swieq finanzjari tagħna huma marbuta ma' xurxin u allura il-parti l-oħra tal-ekstraterritorjalità huwa li jkollna sitwazzjoni ndaqs aħna li qegħdin nitolbu minn negozji Ewropej li jagħtu s-servizzi fl-Ewropa huwa li jkun raġonevoli li kumpaniji barra mill-Ewropa li jagħtu l servizzi hawnhekk fl-Ewropa illi ikollhom l-istess tiġijiet biex ikollna sitwazzjoni indaqs. Jiġifieri li konna kumpaniji li jagħtu ratings hawnhekk fl-Ewropa aħna nitolbu li jkollhom l-istess rekwiżiti hekk eh, biex ikollna stess sitwazzjoni bejn dawk barranin u dawk Ewropej. Allura ekstra territorjalità hija inevitabbli b'dawn is-swieq interkonnessi u naħsbu naħsbu illi wkoll eh, l-Istati Uniti huma involuti fl-ekstraterritorialità. U l-Ewropa tam l-istess ħaġa raġunit tajba għaliex meta jkun hemm kumpanija ta' investimenti alternattivi u dawn jaħdmu fl-Ewropa, dawn ikollhom l-istess rekwiżiti bħal kumpaniji Ewropej. Naħseb fil-prinċipju dan din hija situazzjoni normali. Il-problemi huma ta' żewġ eh, partijiet għanna din il-leġislazzjoni u supervisjoni f'dawn l-oqsma li xambat ma narawx il żewġ sistemi ikunu marbuta ma' xurxin u għallura rritu naħdmu fil qafas ta' ġi 20 u mbagħad minnaħal l na problema kbira fil-qasam emir għaliex najdu illi ġala darba inti tara illi il-sistema tal-pajis terz u ekvivalenti għas sistema Ewropea, allura aħna norbtu fuq il-sistema tal-pajis terz u kif aħna rajna u dan dibattit diffiċli fl-emir edin aħna negozjaw direttament u nitkelmu mal parti kontraparti tagħna ta' stati Uniti biex naraw fejn Uma, Huma huma e, inqas entużjasti ma jixtiequx jiddependu fuq supervizjoni Ewropea jew jixtiequ jiddependu inqas fuq supervizjoni Ewropea. Il-problema hija l-kumpanija Ewropej illi mhux biss huma sottomessi għal supervizjoni Ewropea mill-Awtoritet Nazzjonali Ewropej, Iżda wkoll huma sottomessi mbagħad ukoll għal supervizjoni eh, tal-Amerika u allura qed naħdmu flimkien mal-Kummissjoni Per eżempju, sabiex eh, ikonna dan il model u għanna l-appoċ minn f'dan il-qasam u koll mill-kollegi mill-Azja li xuma aktar lesti li jaħdmu fuq dan il model ta' rikonoxximent reċiproku u dipendenza u naħseb ukoll li huwa tajjeb li ngħidu ilha diffiċli nikkonvinċu jew aktar diffiċli nikkonvinċu kollegi mill-Amerika dwar dan iżda qegħdin naħdu bisħieħ u hemm xi progress f'dan il-qasam. Issa, dwar il-finanzjament, il-fondi, kifet jeħtieġ li nimxu għal 100% eh, finanzjament jew ma jkunx finanzjament mill-awtoritajiet nazzjonali. Din hija l-premessa bażika sa fejn irdu naslu. U probabbilment imbagħad ikonna taħlita għal xi ħaġa mill-industrija u mbagħad parti mill-budget Ewropea tal-Unjoni Ewropea bil-rating agencies maħniex qegħdin niġbru il-finanzjament minn għandhom namlu l-istess għal depozitorji tal-kummerċ naħseb huwa aċċettabbli illi wieħed ikollu kol levi tal-parteċipanti fis swieq Issa dwar indipendenza minix mħasseb sakemm ikonna bażi legali ċara biex ikonna din il-levi u hemm xi tħassib dwar eh, l-indipendenza, jew li kollok inqas indipendenza, naħseb li 80% kien ġej su 20% mill-gvern, sakemm dawn ikunu ċari pala regoli ta' tassazzjoni li jagħtu dawn is-setat u allura sa fejn nibqgħu hekk jiena m'iniex imħasseb dwar il-kwistjoni tal-indipendenza iktar kwistjona kwistjoni fejn identifikaw parċipanti fis-swieq fejn wieħed jista' jiġbor dawn il-fondi. Naħseb dawn huma l-punti minn tiegħi. Andrea, inti wkoll għandek mistoqsijiet interessanti, iżda ma tantx għandek ħin issa. L-ewwel mistoqsija e, teħid ta' deċiżjonijiet e, fl-IBA. Naħseb illi hawnhekk għandna sens illi 42 l-artiklu 42 jgħid illi dawk li qegħdin fuq il-bord iridu jaħdmu fl-interess Ewropew u mandomx jieħdu istruzzjonijiet, jew mandomx eh, jirċivu pariri minn entitajiet Ewropej u nazzjonali. Mbagħad nivvotaw bil-QMV bil-maġġoranza kwalifikata u allura għandna dan l-approċċ tar rappreżentazzjoni nazzjonali biex ngħidu hekk u dana joħroġ ċertu tensjoni. L-idea tal-Kummissjoni illi f'xi joqsma naslu għal panels indipendenti panels li jieħdu deċiżjonijiet tekniċi, mhux negozjati politiċi biex ngħidu hekk. U allura dawn il-panels ta' esperti ifasslu standards tajbin u mbagħad ikollhom proċeduri ta' votazzjoni fih dan il-panels bil-maġġoranza eh, bil-maqlub reverse majority u għandna nirriflettu aktar fuq dana kollu u nistaw u koll eh, naħdmu ma kwalunkwe autoritajiet jew kwalunkwa panel ta' esperti eh, minn daw l-autoritajiet biex bekk ikollhom impatt fuq deċiżjonijiet. Din hija l-fema tagħna u naħseb il-Kummissjoni għamlet l-ewwel pass din id-direzzjoni u forsi għandna nasbu billi nespandu din l-idea issa dwar standards internazzjonali konformità kif tafu il-Kumitat Basel qed iwettaq valutazzjoni tal-implementazzjoni, proċess ta' peer review, u l rridu nistennew eh, riżultat ta' dan l-eżerċizzju. Ta' sewe moqsma fejn eh, test test fil-Unjoni Ewropea jitlaq mill-standard Basel u hemm raġunijiet validi għal dan kollu għaliex minnaħa qegħdin napplikaw regoli għal xi madwar 800 bank u mbagħad f'pajjiżi oħra hemm standards ukoll applikati għal banek kbar internazzjonali. Minaħa l-oħra nansaqsu nfusna, speċjalment fuq il-kapital. Il-kapital huwa eh, dak li ħassibni l-aktar. Dwar il-kapital, għalkemm nifhem perfettament li jkollna bżonn infasslu il-tiġijiet għal banek korporattivi kummerċali, xorta waħda rridu niżguraw illi l-istrumenti kollha huma eh, b'saħħithom bl-istess mod għal dak li nxaqsam insolvenza, flessibilità ta' ħlasijiet u bekk inqas flessibilità eh, aktar tkun situazzjoni tajba u allura nappoġġa ukoll eh, u din xaġa li semmejt is-sena l-oħra li aħna għanna rwol ikbar dwar supervizjoni tal-istrumenti kapitali, likwidità, situazzjoni hemmhekk differenti il-Kummissjoni IVA titkellem maħna għandna kooperazzjoni mill-laqwa mal-Kummissjoni kolli ngħid u l-Rotħajr eh, lilhom għal din il-ħaġa dwar likwidità għandna bilanċ eh, sensittiv għaliex minnaħa jeħtieġ illi konna ħtiġijiet b'saħħithom tal-likwidità biex il-banek ibidlu il-mudell ta' negozju tagħhom. Min-naħa l-oħra, jeħtieġ li nevitaw eh, li dawn il-ħtiġijiet joħonqu il-swieq tal-baneku tal-flus li diġa eh, waslu fil rib li jkunu fid-dejn u għallur eh, għaddejjin kol diskussjonijiet fuq livell internazzjonali u għallur għanna bżon nidu ftit aktar ħin u aħna se nagħtu kontribuzzjoni bir-rapport tagħna sena d-dieħla jekk kollox jibqa' kif inhu qegħdin naħdmu fuq ir-rapport qegħdin niġbru Uh, u nirrapportaw minn diversi banek u l-standard wara ma leġislazzjoni tiġi approvata tippermettilna li niġbru rapporti mill-banek kollha biex bekk nofru lilkom il-proposti tagħna ta' kif nimxu il-qoddin fuq il-coverage ratio tal-likwidità. Issa dwar l-indipendenza naħseb eh, dan huwa punt li jiena diġa semmejt. nieqaf hawnhekk grazzi. Iva, forsi se jkonna negozjaw daw dal-wat, mux is-sena d-dihla. jina qed nifhem illi l-Kummissjoni neħet il-ħtieġa illi nirrapporta ħafna affarijiet lilkom, mhux neċessarjament illi jiġu rapportati pubblikament, iżda ngħidu lilkom u l-supervisuri dak li tiseħħ fil-likwidità taqblu mal-bidliet li għamiltu jew jeħtieġ illi konna aktar diskussjoni fid-dettal dan il-punt. Fil-fema tiegħi kwistjoni ili niżguraw illi fil-leġislazzjoni xorta jkonna mandat għall-IBA illi toħroġ standard tekniku għal ġbir ta' data dwar likwidità fil-fazi interim. Di għana maddu xaqsam fuq istat eh, liħor għaliex eh, wieħed tkollu t-tiġijiet qabel tassew eh, joħroġ il-tiġijiet tar-rapport nittama illi konna dan il-mandat u li dan ikun wisa biżejjed biex bekk aħna niġbru informazzjoni dwar eh, firxa wisa ta' strumenti biex nikkalibraw il-ħtieġa hekk kif suppost. Aħna bata messaċ l-industrija li hemm xi strumenti li huma qegħdin ukoll eh, jresqu lejn ir-ratio bħall-ekwità jew inkella ċerti ipoteki illi fil-fema tagħna mhumiex eh, affidabbli biżejjed illi nikkonsidraw bħala attiv ta' likwidità kif neħtieġ. Issa dwar l-ekstraterritorjalità Peter, Iva, nipreferu illi jkollna standards globali b'saħħithom anki mill-aspett ta' assigurazzjoni. Ċertament qegħdin naħdmu mal-IA fil-IIS fil-Kumitat Esekuttiv u għeddin u koll nimbutaw mill-perspettiva Ewropea li konna standards globali dwar l-assigurazzjoni, standards għattar b'saħħithom. Din tkun is-soluzzjoni perfetta, issa sakemm naslu semmek irridu nħarsu nipproteġu il-konsumaturi fil-kompaniji tagħna. Allura irrid konna din l ekvivalenza biex bekk ikonna aktar supervizjoni effiċjenta fuq livell globali, din hija xi ħaġa essenzjali. Għamenna dawn il-valutazzjoni ta' ekwivalenza Svizzera, Bermuda, Ġapan temmejnijom u wissa għal lazi di ta' tmin pajizi oħra isu kol differenzi u affarijiet komuni u issa għanna proġett mal stati Uniti dwar il-differenzi u punti komuni u publikament għal waqt ikonna konsultazzjoni dwar dawn il-punti komuni differenzi. Dan huwa xogħol importanti ħafna l u Dan il-qasam tassew din nikkontrollaw il-problema iżda l-aqwa soluzzjoni fl-ħar mill-ħar tkun illi konna IVA standards globali b'saħħithom dwar l-assigurazzjoni u naħseb il regolaturi tal-assigurazzjoni tassew jridu diskutu dan il-punt. Issa dwar il-finanzjament, il-fondi. 100% jew il-miżati. Kif semmejt qabel, ċertament nippreferi li kuna soluzzjoni dwar finanzjament 100%, iżda ovvjament E kif jaddi żmien, e, b'approċċ pass pass e, konsidra illi tagħti l-awtoritajiet Ewropej aktar setat ta' supervizjoni diretta, allura naħseb li dina tista' tkun ukoll e, xi ħaġa marbuta mal-miżati u ma naħsibx li tana b'xi mod qiegħed periklu l-indipendenza tagħna, irrid ikonna wkoll xi ħaġa illi iżid ma' setat l-awtoritajiet Ewropej. Issa dwar pensjonijiet kifet batna l-pariri tagħna l-Kummissjoni dwar ristrutturar tad direttiva issa qegħdin fil-proċess li nagħmlu l-ewwel QIS fil-pensjonijiet u allura se tkun l-ewwel darba li se niġbru data mill-pensjonijiet eh, fl-Europa differenti namlu dan fit-tieni nofs tas-sena u dan huwa proċess importanti għal valutazzjoni tal ideja tagħna proposti tagħna f'terminu tal-speċifiċitajiet tal-fondi u f'pensjonijiet differenti u kif daw jistgħu jiġu integrati f'dan il-balance sheet olistiku. Kif dan jista' jkun prattiku u kif nistgħu wkoll nikkontrollaw dan biex ikun aktar supervizjoni baż riskju fil-qasam tal-pensjonijiet. Biex nkun onest, fil fondi tal-pensjonijiet konna u wkoll testa realtà. U nistgħu nagħmlu ta' birruħna li kollox mhix jisew, iżda le mhux hekk. Għandna riski ovvjament, għandna wkoll dawn ix-xenarji ta' interess, rorata ta' interess eh, baxxa. U allura naħseb għandna żewġ approċċi, jew tkompli li taħbi l-problemi u tamel ta' biruħek kollox huwa sewwa, u bat il-qoddim ikonna problemi seri, inkella, nippruvaw nanalizzaw is-sitwazzjoni attwali. Ma jfissirx li meta nagħmlu l-kalkoli u mod trasparenti nesponu riski ma jfissirx li jrid ikonna il-rikapitalizzazzjoni immedjatament fuq il-fondi iżda jeħtieġ li fuq iż-żewġ partijiet l-impjegati u min jimpjega ikonna aktar trasparenza fejn huma riski u min se jerfa dawn ir-riski. mbagħad hemm inċentiva li wieħed jieħu l-miżuri u wieħed jieħu deċiżjonijiet u biex inqisu wkoll il-wedit fejn jitlu l-pensjonijiet li xi kultant insibu f'dawn il-pensjonijiet. Dawn ċertu każi mhux se nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għalihom naf li din xi ħaġa diffiċli iżda naħseb li hija responsabilità tiegħi li nindika din il-problema u ngħid dan b'mod ċar ħafna. U dinja xaġa li ovvjament dejjem insemmi. Ċertament irridu nanalizzaw is-sitwazzjoni, nanalizzaw ir-realtà u din hija wkoll importanti għal ġejjini tal-Ewropa. Grazzi ħafna l-aħħar tliet kellima. Lodfigsen, Antonin, Sanchez, u mbagħad jiena. Grazzi ħafna. In-negozjati dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea tas-sena d-dieħla eh, jindika illi se jkonna jiva differenzi fil-opinjoni dwar risorsi li se jitwarbu għall autoritajiet ta' supervizjoni hawnhekk flikon nemnu il ridu saħħu il-budget u dan b'mod serju nemnu illi din hija xi ħaġa meħtieġa iżda l-Kummissjoni l kunsill jixtiequ illi inaqsu Eh, il-budget f'ħafna oqsma. U għallura fis fond ta' dan nixtieq inressaq mis-soqsijiet għal likom il-koll. Jekk dawn naqsu l-budget dan il-mod, x'konsegwenzi se jkollhom għall attivitajiet tagħkom? Jiġifieri, x'opportunitajiet se jkun hemm għalikom illi twettqu l-mandat tagħkom hekk kif suppost ifisser illi se jkollkom tnaqsu l-standards ċertu oqsma se jkunu reperkussjonijiet. Intom tajtuna u kol indikazzjoni dwar il-bżonnijiet budgetarji għastin li ġejja għamiltu dan fil-rebija. Il-Kommissjoni wara mbagħad suġġerit ċifri illi kienu ferm iktar baxxi minn dak li aħna pjanajna inizjalment. X'inhu hija l-valutazzjoni tagħkom tas-sitwazzjoni attwali? ngħidu dwar il-bżonnijiet ġenwini reali? Il-perċessjoni tas-sitwazzjoni hija l-istess illum hekk kif fir-rebija jew inkella kien hemm xi bidliet, jekk kien hemm xi bidliet għalfejn, grazzi. Iva, grazzi ħafna, zewċ punti, waħda fuq l-istabilità finanzjarja u l-għara fuq il-konsumatur. Fil-stabilità finanzjarja naxtaqt nkun naf kif qegħdin tappoġġaw intom il dawk il-pajjiżi illi jirċievu jew huma sottomessi għal programmi ta' eh, salv tajnuna, per eżempju, Għet nitkellem għonek fuq l-esma għanna per eżempju prodotti komplessi li huma ta' riskju derivati li saru komplessi iżjed. Palissa hemm eluf ta' tiġi fi Spanja jew taħt arbitraġġ. U naħseb li dan għandu jkun fir-radar tal l-Istituzzjonijiet Ewropej għax hemm nuqqas tal-linji gwidi, hemm nuqqas ta' orjentament. Isu problema regolatorja din imma edu naħduh kas b'kas. Mbagħad il-mortgages, l-ipoteki bħalissa hemm trialogu bej il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni dwar id-direttiva ta' self il-mortgages u hemm xi linji li nittama jimxu jitfit mal-eżekuzzjoni ta' din l-inizjattiva ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea. Imma, ħaġawt li ħafna li nkunu nafu jekk jistax nagħmlu xi tistax tgħidulna pereżempju ħaġa li tantiċipa x-xogħol preparatorju. Mbagħad dwar l-Ejopa, Diċembru li għadda nton prezentajtulna rapport fuq l-edukazzjoni finanzjarja. U ħarġtu xi konklużjoni minn dan li tista' tkun utli għal. Okay. Uh, Tajjeb, issa, imislili. Għandi aktar mistoqsijiet dwar l-Unjoni Bankarja u CRD ovvjament u importanti għalina bħalissa dan is-suġġett. Andrea allura, nibdew minnek. Dak li tinkwetani u inti kont l istess laqta ekofin ukoll. Jekk ma jkunx hemm backstop fil-Unjoni bankarja għaliex nibdew bis-supervisur waħdini u l-ECB u mbagħad issir is-supervisur u allura kif se jneħħi il-rabta ma' sovereigns għalix ma jkonniex imbagħad il-leġislazzjoni li jmiss li forsi tista' twassal dawn il-backstops ehm, sakemm ma naslux għal fażi oħra u allura intemmu parti mill-leġislazzjoni li tagħti li l-ICB e diversi setat meta i meta għadhom stati membri individwali fis zona euro illi huma wara din il-ħaġa. U smajna diversi stati membri u diversi ministri li jgħidu li il-parlamenti tagħna se jkunu jridu li jkunu involuti. U għallura jekk nimxu minn hemm, jekk il-backstop jispiċċa jkun il-ESM, allura l-parlamenti nazzjonali se jkunu jridu jiġu involuti wkoll. U dana qed jagħti l-appoġġ li s-sovrinżu anke l dawn il-banek involuti U allura l-ammonti disponibli fl-ISM fost oħrajn u ma l-istess daqs palma Renju Unit kellu jitfa fil-banek tiegħu meta kien hemm il-kriżi u allura għalla ħares qatt ah, konna konna konna xi riskju ieħor sistemiku mhux se jkollna l-appoġġ meħtieġ biex eh, nejnu il-banek kollha tal-Ewropa u taż-żona euro li kollettivament se jkollhom bżonn madwar eh, l-ammont li kellhom bżonn ir-Renju Unit. U allura kif qegħdin tassew eh, kisru din ir-rabta? Għaliex eh, xorta waħda eh, se noħolqu xkiela suq intern bil-mod kif nitrattaw is-sitwazzjoni. Irrid ikollna l-aqwa benefiċċju irridu nwedu lil nanfusna illi eh, naslu għal xi ħaġa mingħajr ma nkissru suq intern. Din hija xi ħaġa li tinkwetani. Punt ieħor issa, li inti semmejt il-flessibilità. U jien naqbel ma' fiki, ma naħsibx li l-mizzona euro eh, eh, naraw illi l istandards mux tant saħħithom. Iżda, kif se titratta varjazzjonijiet makroprudenzjali meta għandek supervizur wahdini għaż-żona euro jista xorta jkollok situazzjoni ekonomika illi jkollok per esempio bubbles fl-Irlanda fuq il-propieta u anki l-istess situazzjoni fl-Ispanja. Din ħaġa mhux se tispiċċa li xorta waħda se jkollna politika waħda monetarja. Jiena eh, illi għaw issa seba' snin u ma gejmitx kemm il-darba saqsejt lil Trixek u fil-dialogu monetarju eh, saqsi se nagħmlu dwar il-bubble tal-housing u l-interessi brabta mal-Irlanda u dana kollu mussej se eh, jisparixxi lejl għal nar u allura kif se nittrattaw din is-sitwazzjoni? Is-Supervisur Nazzjonali Individwali li jagħtu l-parir li CB jew kif se taraw l CB illi se tqis din is-sitwazzjoni? Niqafaw għalissa hemm iktar mistoqsijiet, però issa dwar il-likwidità. Nishtiq nisma il parri tal-ezma, l-veduta tal-ezma dwar dan, għalix naħseb il-fondi ta' swiq tal-flus u ma maluqin. Għalix dawn qed jibżaw ma jafux qed iseħ fil-banek min jinvesti allura jixtieq ikun jaf eżattament l-istituzzjoni eh, kemm b'saħħitha l-istituzzjoni fejn ma jixtiequ jinvestu flusum. Forsi il-banek ma jixtux li kunem zvilla għax huma jibżaw mis-swieq u ma jiena nibża li s-swieq diġà jibżaw ma' U allura l-uniku mezz kif inneħħu eh, din il-biża hija billi niżvelaw is-sitwazzjoni. U allura nixtieq nisma' mill-aspett tal-investitur aktar milli nżommu kollox kif innu billi ma ngħidu xejn dwar x'qed isir fil-banek. Grazzi. Forsi nibdew minnek Stephen. Mela, Stephen Iva, dwar il-kwissjoni tal-budget u anki daqs tal-budget. Lezma fil-fat zidet għas sena d-sena d-dihla il-tbassir tagħna u għal budget li aħna sottomettejna lill-autoritajiet. Din kienet differenti minn dak li pjanajna inizjalment aktar kmini fejn jitlu l-figuri tal-2011. Ir-raġuni kienet din minn dak iż-żmien kien hemm bidliet fil-leġiżlazzjoni, leġiżlazzjoni ġdida li tatna aktar responsabiltajiet u għalhekk aħna għandna numri ikbar, numri ikbar li aħna sottomettejna għas-sena d-dieħla brabta mal-kompiti, il-verifika, eh, CRA tlieta, kif ukoll fil-qasam tal-kapital tal-riskju eh, li qed jiġi żviluppat bħala label u allura dana wkoll ġej budget eh, dana kollu ġej budget għala. Se jiġri jekk aħna ma jkonniġ dawn eh, l-ammonti. Nifmu f'dawn is-snin illi tistenna spirtu ta' intraprenditorija minna ħatana bħala eżma u allura aħna iva irridu naħdmu si attwal din għax ħaġa standard jekk inti taħdem situazzjoni bħal din, eh, però din mhix il-kwistjoni, il-kwistjoni hija din illi inti tagħmel tajjeb għal kompiti u dimek anki għal dak l-inxaqsa mill-Unjoni Bankarja kien hemm ukoll eh, attenzjoni fuq dan is-suġġett u dan affettwa wkoll l-inna u anki d-diskussjonijiet fil bord tagħna u allura jiena nibza li jekk ma jkunx dan il-budget, allura aħna ma nistgħux nwasslu eh, nwaslu l-attivitajiet differenti fil-mandat tagħna u dana se jnaqqas is-saħħa tas-superviżuri u din hija problematika bħala superviżuri għalija din hija problematika għaliex aħna irid ikollna riżultati ta' kwalità għolja u jekk aħna allura ma nittrattawx ċerti kwistjonijiet Tana eh, kollu jitajja fil eh, sistema Allura il-160 huwa dak li huwa meħtieġ u jekk le allura l-organizzazzjoni tagħna se tbati ħafna jekk ma jkollniex il-160. Issa dwar l-aspett tal-konsumaturi u l-punti dwar il-prodotti strutturati, ecc. Naħseb mu ġenerali nistgħu ngħidu illi il settur finanzjarju Eh, dawk li għatu l-pariri edin ibidlu għadhom kif bdew ibidlu eh, l-attenzjoni tagħhom u issa jifukaw iktar fuq il-konsumaturi. Iżda xorta għattar tikun hemm aktar bidla fis-settur finanzjarju fost dawk li għatu l-pariri ta' kif wieħed iqis il-klijenti kif jiġu trattati dawn u anki li wieħed ma jattrattahomx biss bħala opportunitajiet għan negozju iżda li wieħed tassew jaħseb dwar kif jista eh, jagħti l-aqwa prodotti, l-aqwa prodotti lill konsumaturi Issa mill-aspett prattiku il-supervisuri nazzjonali ridu jagħmlu supervizjoni għal ħtiġijiet tal-leġislazzjoni hemmhekk nistgħu nagħmlu aktar xogħol u l-ezma wkoll għaddu eh, resqet il-regoli ta' kondotta ta' mifid pala suġġett Nixtieq nsemmi wkoll li issa qegħdin naraw aktar prodotti komplessi li qed jitlu fil-ambjent tal-usage u dinja problematika tafu dan prodotti usage jistgħu jinbijaw fuq bazi bista eżekuttiva u mux e, persuna li għat il-pariri fin-nofs, dinja xaġa li konsidraw, un bat imur l l-punt li qabel dwar l-inducements. Kifet, issa għanna mekanizmu fejn ħafna partijiet eh, tal-prodotti li jiġu eh, li jimbijaw l-investituri hemm reġim ta' zvelar u hemm ukoll eh, ħtieġa ta' disabilità fejn il jinġabar ċertu informazzjoni għal-klient u fejn naraw illi il-klient hija tassew joqrob lejn il-prodott li qed jiġi offrut naraw li hemm inċentiva fejn min jagħti il-parir ikollu wkoll ċertu profit meta jbieħ ċertu prodotti u allura dana jfisser illi jkun hemm inċentivi u allura l-inċentivi irridu jisiru kif suppost. U dan jwassal l-inducements u anki wkoll għamilna rapportaġġ fuq ir-renumerazzjoni u dan huwa l-mezz kif il-livell ta' impjiegi fih dan eh, il-mod kif dawn jingħataw il-flus irid ovvjament jimxi ċerti livelli. Issa il-finanzjament. Issa għandna sitwazzjoni fejn irridu wieħed irid iħallas meta inti tagħti fondi lil bank aktar mill-inti kollok tħul u dana inneħi il-raġunament għal dawn il-fondi ta' swiq u bekk huwa diffiċli li wieħed ikollu razzjonal ekonomiku għall attivitajiet tagħhom. Thank you. On the, um, on the budgetary issue... I... Grazzi, fuq kwistjoni budgetarja ħna profantikom tlet eżempji malar malajr. Fuq kif dan jahdem għalina. L-ewwel net l-analiżi tad-data. Għandna ħafna xogħol xisir għal dan stress test biex naslu għal rapport ta' likwidità li waslu l-kom il-sena d-dieħla. F'dawn l-oqsma, jekk ma jkollokx il-rizorsi, namlu outsourcing. Parti mid-data tuħdu nisbaljat, imma dan ikun ġestijt grazzi għal Bundesbank. Ġermanis, u met jamlu n-manager għalina x'ma nix l-infrastruttura biex dan xogħol namluħ. Stress test għamenniħ fuq Excel sheets. Tistaw Taraw li kien hemm riskju operazzjonali enormi, kienet sfida kbira, iżda dak il-mod kif ħdimna bħalissa u l-kapaċità ta' statistika kienet baxxa wkoll. U għalhekk jekk iridu nagħmlu x-xogħol sura ta' nies, rridu li jkollna infrastruttura bażika. It-tieni eżempju kif semmejt qabel hemm il-kwistjoni ta' konsistenza tal-evalwazzjonijiet tal-assi hemm pajjiżi li diġà għamlu reviżjonijiet enormi tal-assi, speċjalment taħt il-programm, iżda rridu niżguraw li jkun hemm konsistenza kullimkien. Dan ifisser li iktar ma jkollok riżorsi, aktar tista' tiżgura konsistenza inqas riżorsi, inqas trid tisserra fuq l-evalwazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali. Sempliċi l-ħaġa. it tielet punt huwa fuq l establishi standards. U l-istess, inqas rizorsi ma jkollok iktar titisserraħ fuq tfassil tat tip ta' komitati ta' dawn l-standards. Ġifiri, ikun hemm inqas impenn biex tassew ikonna approċċ Ewropew u iktar ikun hemm marġni ta' flessabilità nazzjonali. Fuq il-kwistjoni ta' appoġġ tal-awtoritajiet fil-pajjiżi li jkunu taħt il-programmi u taħt stress, ġenerali, naħseb li aħna involuti fil- rekapitalizzazzjoni u l-evalwazzjoni ta' Spanja u Ċipru dan il-għajniħ u kien kemm xejn diżappuntanti li mhux qegħdin nkunu inklużi fil-stampa ġenerali meta nqisu li hemm eżerċizzi bħal dawn li tisaħħu f'pajjiżi oħrajn. Aħna tippruvaw neħdu sem bl-esperjenza tagħna speċjalment fuq stress test. Permetu li najt, ġala darba tinsemmu eh, l-isma ta' preferenzi u anki il-protezzjoni tal-konsumatur, aħna fi Spanja naħsbu biex ikonna revizjoni tal-leġizlazzjoni u l-approċ ta' supervizjoni fir rigward id-distribuzzjoni ta' dawn il-prodotti għal konsumaturi bl-imnut. Naħsbu li dan huwa xi ħaġa importanti ħafna. Fuq l-ipotekar semmejt qabel li ħorġu linji gwida fuq l-ipotekar, speċjalment self responsabbli u l-ġestjoni. Aħna għandna ħafna mandati mid-direttiva fuq l-standards u fuq regoli vinkolanti, iżda xorta waħda qed nimxu b'linji gwida u mbagħad inserħu fuqkom jekk tħossu li ċertu waqsma bżonn nagħmlu aktar fuq il-kwistjoni ta' irpar ta' limiti fl-Unjoni Bankarja l-opinjoni tiegħi din. Importanti, pass importanti dan, inna u għal dan minn awwissu ta' sena li għaddiet li l-FSF Faċilità Ewropea Stabilità Finanzjarja u l-Mekkanizmu ta' Stabilità Ewropea dawn huma żewġ għodot importanti kruċjali biex inkun nistgħu innaqsu din ir-rabta mal-sovereigns u naħsbu li hija pass importanti l-qoddim din hija soluzzjoni fuq medda qasira ta' żmien u jiena nittama li għalissa bil-kapitalizzazzjoni mill-ġdid enormi li għamilna fis settur bankarju u l-14% tal-GDP fl-Unjoni Ewropea biex insaħħu s-settur bankarju nittamaw li dan biżejjed. Iżda biex nimxu l-qoddim irridu nibnu qafas li jkun iktar istituzzjonali fl-opinjoni tiegħi, irid ikun aktar sot istituzzjonalment, irid ikollok kontrolli fuq il-livell Ewropej, iżda li jkollhom responsabilitajiet ukoll fuq il-livell Ewropew. Tikollok il-banek li kontribwixxu għal Fond Ewropew bil-miżati tagħhom u jeħtieġ tiżgura wkoll li dan ikun biżejjed u li il-banek ikunu jistgħu ifallu mingħajr ma jissugraw jew poġġu f'periklu l-flejjes ta' min ifaddal. Barra minn hekk irid ikollok irpara apposta sabiex jekk ikun hemm problemi jkollna wkoll rendikon demokratiku wkoll fir-riżorsi tan-negozji. Naħseb li dan huwa punt importanti. Fuq il-varjazzjoni makroprudenzjali Naħseb li l-idea li din il-varjazzjoni makroprudenzjali tfisser nuqqas ta' regoli waħdina naħseb li hija żball. Naħseb li jista' jkollok regoli waħdanija u jkollok mod kif dawn jiġu applikati fiħdan qafas Ewropew. Ħana prova nispjega ruħi. Fuq livell nazzjonali diġà għandna regoli set wieħed ta' regoli u mbagħad tista' tagħmel rekwiżit ta' kapital skont il-banek differenti skont ir-regoli li għandhom Dan tagħmlu taħt il-pilastru numru 2. Fuq livell Ewropew tixtieq li jkollok l-istess ħaġa fuq l-odot makroprudenzjali. Irrid ikollok l-istess regoli, l-istess qafas dwar kif kull stat membru biex ngħidu hekk jista' jżid jew jagħti limiti ta' kapital f'każ ta' kriżi ta' proprjetà per eżempju, eccetera. Dan irid isir b'qafas Ewropew irid ikun hemm kontroll ex post Iżda dan li tisir mod xira mhux biex jagħmel protezzjoniżmu jew iżomm il-kapital fil-ġurisdizzjoni nazzjonali iżda tassew biex jindirizza possibilitajiet ta' kriżi. Dan jista' jsir bil-Bank Ċentrali Ewropew brabta mal-Supervizuri Nazzjonali u Supervizuri l-oħrajn fil-ġurisdizzjonijiet l-oħrajn u fl-opinjoni tiegħi li sarbi irrid jieħu Eh, stampa ġenerali b'saħħita dwar kif dawn l-istrumenti jintużaw. Ir-regoli iżda jridu jkunu l-istess u l-mekkanizmi biex jiġu applikati dawn ir-regoli jridu jkunu magħmula skont is-sitwazzjoni ta' kull pajjiż. Issa fuq l-ewwel kwistjoni fuq il-budget iva din fil-proċess li nagħmluh u napprovaw fuq il-livell tal-bord tagħna mbagħad Sfortunatament il-Kummissjoni għamlet naqis fiċ-ċifri. Naħseb li nkunu ċari u tondi hawnhekk. Dak li approvajna bħala budget fuq il-bord tagħna kien il-minimu possibbli. Diġà kienet jagħmel ristrutturar tal-oqsma kollha biex nkun nistgħu nagħmlu x-xogħol li nirridu nagħmlu. U dan rid ikun ċar grazzi għall appost tagħkom fuq dan. jkunu l-konsegwenzi jekk dan ma niksbuħx. Naħseb irridu nkunu ċari u trasparenti fuq dan. Hemm il-limitu għar-riżorsi u l-kapaċitajiet u għalhekk ikun hemm proġetti li ma nkunux nistgħu nwettqu, rridu nkunu ċaru trasparenti fuq dan. Pereżempju bħalissa qegħdin nagħmlu ħafna xogħol biex nibnu database ċentralizzata fuq l-IT u l-infrastruttura tal-IT waħedna biex nevitaw il-problemi tal-IT. Jekk ma jkollniex ir-riżorsi, ikonna nissospenduha. U naħseb ikun ħażin jekk dan ikun il-każ. Fuq ir-riżorsi umani għandna bżonn il-personal biex dan l-analiżi indipendenti jagħmluh u dan li lin mix-xogħol li għandna taħt regolament. Per eżempju bħalissa rridu nagħmlu evalwazzjonijiet fuq il-depositi eh, fuq medda twila ta' żmien. Irridu niżguraw il-kwalità wkoll biex ikollna deċiżjoni fuq livell Ewropew biex ikollna analiżi indipendenti. Jiena dejjem ngħid li las tas-sow ta' l-autorità tiegħi huwa il-personal, n-nies li għandna. Iktar ma jkollna nies li huma ta' ċertu esperjenza iktar nkun nistgħu nkomplu biex ikollna proċess ambizzjuż. Fuq il-konsumaturi, is-Sur Sanchez Presedo semmija din huwa minnu li Ejopa s-sena li għaddiet għamlet ġbir ta' l-inizjattivi kollha fir-rigward l-arfin eh, finanzjarju dan qed nagħmlu fuq il livell komunitarju wkoll iżda rridu nimxu l-qoddim. Permettu li nsemmi ħaġa oħra. Jiena nappoġġa l-edukazzjoni finanzjarja, naħseb li l-koll rridu nitjibu f'dan. Imma rridu nkunu ċari wkoll, imma din mhix panaċeja, ma rridux impoġġu il-pis kollha tal-taħid ta' deċiżjonijiet fuq il-konsumaturi. Jekk ikollhom l-informazzjoni ma jfissirx li ħejħdu l-iktar deċiżjoni raġonevoli, dan mhux minnu rridu nbidlu xiftit it-titli, rridu niprofdulhom informazzjoni xirqa, iżda informazzjoni li tista' tikkumpara iktar standardizzata u dan qegħdin nindirizzaw ukoll u nipproponuh fuq il-livell tal-pensjonijiet individwali u anke fuq il-protezzjoni tal-istruttura tal-ħidma tagħna Mmorru għal aktar, iktar informazzjoni ma jfissirx aktar, imma l-importanti u konna informazzjoni li tista' tikkompara u li tkun aħjar. Fuq l-inducement li semma Stephen, dan huwa element importanti tal-prodotti li jinbijaw, iżda nittama li fid-diskussjonijiet tal-PRIPS u tal-IMD2 naħseb li dan importanti biex kunu nistaw nimxu l-qoddim f'dan il-qasam. Għanna bżon bidla paradigmatika importanti eh, ħafna iżda ma jfissirx kollox, mhix ser tibdel kollox mill lejla nar Rritu konna disclosure, rritu konna trasparenza, rritu konna negozji b'saħħithom u kif il-prassi tal-bejħ isseħ. Disclosure u arfin finanzjarju biss mhux se risolvu l-problema. Grazzi ħafna, tajt il-President, ma nistax narak għax ix-xemxa imma ikkun naħseb li kanna tweġibiet, mistoqsijiet u prezentazzjonijiet interessanti ħafna, valur importanti li tajtuna u grazzi ħafna nħarsu l-qoddim għall-okkazjoni li jmiss. Grazzi ħafna l-interpreti, l-interpreti reċeprokaw għal darba spiċajna fil-ħin.